għal non-petitions u wara l-komunikat li kena mal-politika interna <clears throat> aħna rajna kif se naministraw in-non-petitions. Irnexxina namlu ċertu naraw eh, nażluhom naraw, ġifiri xinuma il-petizjoniet li nistaw nirċivu ma jfissirx li l-oħrajn se għom, imma se jitlu f'reġistru għal-jom. Iġifiri u f'kull moment nistaw dawn jistaw jaġġu mill-kategorija ta' non-petitions u jisiru ammissibli. Tini punt, em, dwar iż-żjajjar ta' delegazzjonijiet u bl-Inglis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 li smieħ konġunt ma' Libe jinżam dwar l-implementazzjoni ta' Karta ta' Drittijiet Fundamentali iżda dwar kontenut u ħin tal-ismieħ dana kollu se jiġi diskuss fil-qalimis ta' koordinaturi. Koordinaturi aħna wkoll irċevejna it-tram il-President Buċek u messaċ mill-Ombudsman Spanjol, messaċ li għadni ma rċevejċ, kif ukoll abbozz ta' agenda għal laqa ewlieni. Issa, ma konċ naf illi kienem din dan il-grupp ta' kuntatt għal dak li għandu xjaqsam il-komunità Griga Ċipriotta il-President Buċek qed jitratta din il-kwistjoni ta' Fana Gusta. U dawn huma allura il- Riżultati tal-laqa tal-koordinaturi. Hawnhekk għandna l-kollega qudiemna preżenti wkoll nilqgħu għal-laqa. Qabel xejn, xtaqt nirringrazzja Anzi nirringrazzjakom tal-li aħna għanna l-aħħar data għal petizzjonijiet. Aħna smajna li nistaw nitkellmu dwar kwistjonijiet u din għandha tkun proċedura standard għal-ġejjeni. Jien għandi mistoqsija wkoll f'kuntest ieħor naqrajt illi l-Ombudsman ta' Spanja rifjuta illi jattendi laqa jew nkella qal illi mhuwiex se jattendi, nixtieq nkun naf għalfejn eh, iddeċida hekk għalix ma jistax, mandux bizzejiet ħin, mux forsi ta' bizzejiet interess għalih, jew mandux abtit. U kontet naħseb allura għalfejn din it-tweġiba. Naħseb dana se jkollu implikazzjonijiet għal ġejjeni jekk aħna nitolbu eh, ombudsman oħrajn illi jattendu għal dawn il-laqat tagħna. A copy of the reply. Kopja ta' tweġiba. Ija tweġiba li rċevejna pala segretarjat. U dana ġi misjut mal aġenda tal-koordinaturi. Ġifiri, intom, um, jekk mandkomx kopja ta' din litra tal-ombudsman, nistaw nibbatulkom eh, il-kopja. Eh, Dinja itra bil-Ispanjol, pero nistaw nibbatulkom kopja ta' din litra. to have the letter of the Spanish. Xtiqu illi tirċivu kopja tal-ittra tal-Ombudsman Spanjol Iva mela tajjeb nibatulkom kopja. Ich würde nur darum bitten, äh, äh, dass wir das, ich würde nur darum bitten, dass wir das Schreiben dann nochmal. Äh, Kollega Jar, Iva, Stadt. In Insaqsi. Jek nistawx nittrattaw mill-ġdid dan il-punt, għaliex il-membri tal-Kumitat xtaqu li meta jkollna problemi fl-istati membri li jew ikonna dialogu mal-kumitat u mal-ombudsman nazzjonali. Allora, ma naħsibx li dan huwa għammet tajjeb kif naħdmu jekk naraw illi l-ombudsman ma jkunx jixtieq jattendi. Ikun aħjar jekk aħna nitkellmu ma l-ombudsman in kwistjoni. forsi jixtieq jiltaq magħna flaqa wara bibi maluqin, iżda eh, nifhem din il-pożizzjoni wkoll anki għalli jiena nifhem li aħna nilqaw il prezenza tiegħu kieku huwa importanti kif tal ġejjeni għal petizzjonijiet oħrajn illi aħna nistiednu l-ombudsman hawnhekk għal dawn il-laqat meta jkun hemm bżonn. U naħseb allura għanna nerġaw nittrattaw dan is-suġġett mill-ġdid eh, fil-laqalimis. They've been translating for me. Iva, mela din uh, eh, litra asira ta' l-Ombudsman ta' Spanja. Din naraw hawnhekk fit-tweġiba illi mhuwiex eh, dana kollu ma jaqax taħt il-mandat tagħha hija tajt. U allura se jkollna nistennew. Jina sepp is-suġġeriment tiegħek eh, huwa suġġeriment tajjeb kas li konna ħafna petizzjonijiet minn ċerti pajjiżi, kuntat mal-ombudsman tagħhom eh, ma tkunx idea ħażina. Anki forsi fil prezenza tal-ombudsman Ewropew ukoll. Just a moment, I didn't see Mr. Busutti. Ma rajċi li wasal. Is-sur Busutti Okay. <laughs> yeah, okay, just to say that. Signora Oken, iba xtaqt najt li idea tajba din għalix amministrazzjoni tajba hija parti mill-kunċent il-kunċett kollu ta' trasparenza. U għalek ma nasibx li dawn għandhom ikunu laqat eh, wara bibin malu. Ġifiri, jina naħseb illi dinja kontradizzjoni jek se niltaqgħu mal-ombudsman dan il-mod. Irrid konna trasparenza, irrid konna l-partiċipanzjoni sħiħa. U din hija xi ħaġa li għandna nitolbu mill-istati membri kollha. U allura nittama li aħna jirnexxielna fuq din il-kwistjoni għaliex dan għandu jkun parti minn amministrazzjoni moderna tajba u dan kollu jista' jkun utli Meta naraw eh, f'ċerti każijiet, f'ċertu pajjiżi, naraw li dawn għandhom jiġu trattati ehm, hemmhekk fil-post, iżda forsi xorta waħda jiltaqgħu ma' problemi ta' amministrazzjoni pubblika. U allura kemm jista' jkun nistamaw li din tkun laqa miftuħa mhux maluqa. Però ma naħsibx għandna jkollna dawn il-laqat magħluqin mal-ombudsman f'dawn il-każijiet. Merci Madame la Présidente, ce n'est pas sur le même sujet. Grazie ħafna, mhux fuq l-istess suġġett, imma jiena ġejt fil-bidu għax fid-disa u nofs irid immur nivvota fil-kumitat tiegħi xtaqt biss inkellimkom proposta tal-grupp ta' ħidma dwar il-Jugendant. Il-deputati kollha li jixtiequ jisiebu dan il-grupp. Il-petizzjonijiet jaslunna dejjem fil-grupp tagħna u l-proposta hija li aħna nagħmlu ċertu klassifikazzjoni tagħhom biex naraw li dawk li huma verament ammissibbli mhux niftħu petizzjonijiet antiki in mod ta' kif nagħmlu l-kategoriji sa naraw eżattament kif se naslu, imma l-idea hija li naraw li nilqawhom aħjar u forsi norjentawhom fl-aħjar mod. hija l-ewwel fażi tax-xogħol it-tieni stadju u se nagħmlu studju komparattiv kif qal il-kollega tal-Ġermaniż dwar il-metodi u il-proċess li għandhom jieħdu ċittadini Ewropej ġifiri li fej kunem per eżempju ċittadinanza doppjaw u e, f'kazit ta' divorzju ġifiri naraw nqablu ma' pajizi oħra meta bbażati fuq il-lingwa jew nazzjonalità naraw fejn e, kunem e, ksur jew inkella non konformità ma' liġi Ewropea dan il-grupp ta' ħidma, iktar ma jkun hemm deputati, iktar ikonna informazzjoni biex insibu tarf tal-mistoqsijiet li għandna xaqt biex nerġa' nsemmilkom dan is-suġġett sabiex nappellalkom li t-sihbu magħna grazzi. There is an open invitation for those. Stinja stedina miftuħa daw kollha li jixtiequ jiparteċipaw f'dan il-kumitat. Tajjeb. Ma jie is Mayer, Majer, kjoġbok. Simplemente para facilitar a su señorías la... Sempliciment biex eh, nejn eh, fi traduzzjoni eh, tal-ittra mi mill-Ombudsman ta' Spanja lil dan il-Komitat dwar l-istedina li saritila biex hija tattendi Litra ja Spanjol, għalek kina xtaqt nati daqqatit. Għonek l għonet net edin najdu illi l-ombudsman jiddispieċi għalli ma stax tattendi għal din il-laqa. Umbat Għonek im referenza għal dak li diġa intqal mill-ombudsman. U litra tindirizzana għal website tal-istituzzjoni mbagħad hemm il-qorti kostituzzjonali illi approvat in-natura kostituzzjonali tal-liġi kostali ta' Spanja. Hawnhekk l-ombudsman temmen li m'hemmx għalfejn allura tattendi. Dak huwa dinja taqsira ta' dak li qed tajt eh, litra. Also wir sollten zwei Dinge trennen. Das eine ist die konkrete Anhörung żewġ punti hawnhekk. Għabel xejn. Ir-rappreżentant tal-Ombudsman ehm, hawnhekk fil-Kumitat, prezenza ta' din persuna. U seb dan il-każ, l-Ombudsman hawnhekk trid tagħti spjegazzjoni. Eh, tispjeganna id-deċiżjoni u kif eh, waslu għal din id-deċiżjoni richten kann, inwieweit er die Praxis... Min barra dan, kwestjoni hija illi wieħed jista jitlob lajnuna ta' l-Ombudsman, skont ovvjament il-prassi eh, tal-pajjiż, U meta d-deċiżjoni tittieħed fl-Lussemburgu, per eżempju, din hija xi ħaġa li titqis ukoll u allura irridu nitolbu lis segretarjat naħseb. Sabiex fil-ġejjini għal ftehim interistituzzjonali aħna norbtu il-kwestjonijiet kollha flimkien u nistennew eh, illi xaħat pal-ombudsman eh, jiġi għawnek fil-komitat. Issa punt iħor, punt ġenerali. Għanna għanna namlu pal mjamlu komitati oħrajn, nitkelmu mal-Ministri u għanna u koll najdu għanti qabel xarej qabel ma tibda prezidenza naraw illi l-ombudsman eh, rilevanti tal-pajis u il-president tal-komitat tal-petizzjonijiet għandhom mm, jiġu għonek għal eh, skambju ta' femiet u dan għandu jisir fi pubbliku. Jik aħna nixtiequ li konna evalwazzjoni tar-rappreżentanti, allura ċerta affarijiet jistgħu jsiru in kamera iżda ħafna mill-xogħol li tisir mod pubbliku għana nistiednu lill-Ombudsman għal Kumitat tal-Petizzjonijiet u dan għandu jsir minkejja eh, il-kwistjonijiet li jkunu qed trattati fil-pajjiż. A little bit shocked about. Jina sorpriza ħafna mit-tweġiba mill-Ombudsman ta' Spanja. Qed titkellem iġa għanda xi kwistjoni sensittivi ħafna li ma tistax titkellem dwarhom, allura għandha tiġi hawnhekk u tispjegana. Jena xi kultant naħseb li tassew għandhom problema fi Spanja bl-Ombudsman. Jina qed naħdem ħafna fuq il kussjoni tal-ombudsman mhux biss eh, f'pajjiżi iżda f'pajjiżi oħra wkoll, għallora ma naħsibx li dan huwa l-mod kif ombudsman għandha ġibruħa, għaliex hija bħala persuna tirrappreżenta il-persun, il-ċittadini, tirrappreżenta ċittadini, għal-leħen ta' ċittadini. għambat ma tistax tajt le, però iva, jiena sorpriża ħafna. Any or shall we discuss it uh, as part. Mela, niddiskutu dan il-punt pala parti, anzi pala element ta' suġġett tal-laqa li jmiss. Ġifiri, dwar l-ombudsman mod ġenerali. Tajjeb, mela niskelmu dwar dan fil-laqa li Tajjeb, grazzi. Mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu għal-kellima, kjoġbok. By Mr. Sandro Mizzi. Għanna petizjoni ta' Sur Sandro Mizzi minn Malta. Fisem eh, l-Assoċjazzjoni eh, ta' Sajt bil-Harpun dwar licenzi ta' sajt disponibli f'Malta. Uh, we do not have any petitioner. Nix, eh, petizjonant mhuwiex prezenti u allura mill-Kummissjoni is-Sinjura Skalko jekk joġbok. Thank you, Chairman. Uh, the Commission would like to thank the... Iva, nishtiq nirringrazzja lil petizzjonant tal-li għajjem dan il-punt li għandu x'jaqsam mal konformata ma regolament 1967 tal-2006 ġifiri il-regolament mediterran kif aħna spiegajna fit tweġiba tana petizzjonant l uh, eh, il uh, il-petizjonant et juża mod ta' sajt illi huwa illegali u dana skont artiklu 8 paragrafu 4 ta' regolament li semmejt qabel dan ir-regolament ilu fis-seħ sa l-Jannar 2007 u dana japplika għal pajjiżi kollha tal-Mediterran m'hemmx eh, ma jidhirx li ħajkun hemm derogazzjoni għal proibizzjoni ta' dan is-sajt bi speargun eh, bluzu tal-aqualang U dana jizgura illi kunem situazzjoni da sal sajjeda mill-pajizi tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran. Aħna nisqu illi fi meta irċevejna t-tini komunikazzjoni mill-petizjonant il kummissjoni kontattjati l-autoritajiet f'Ċipru għal petizjonant għal li f'Ċipru kienu edin jgħatu permessi għal sajd bispirgan u blakwalang U għallura ħna għamilna kontat ma' ċipru biex niverifikaw jekk il-projbuzzjoni kienieċ eh, qed fis fċibru f'Ċipru huma konfermawna illi sa mitħul fis ta' regolament Mediterran id-direttur tas sajt eh, ma ħaritx aktar eh, dan il-permess ta' sajt għaliex dan mhuwiex ta' ma' regolament. Huma tawna wkoll xi ċifri, xi data dwar eh, ta' ksur għal dak li nxaqsam sajt bi Spirgan fl-2010 in-numru ta' dan il-każijiet eh, ta' ksur għandhom xaqsmu ma' l-użu ta' sajt tal-Spirgan mal-Akwalang u allura il-Komissjoni m'għandix evidenza illi il-proibizzjoni mhijiex qed tiġi infurzata b'mod eh, skorretta f'Ċipru. U din hija tweġiba tagħna għall petizzjonant. Karista kirja skalku? Ah. Thank you, Madam Chair. Sigur President. Grazzi u koll il-Kommissjoni għal-prezentazzjoni taħħa u anke għal-spiegazzjoni li smajna. Mela żewġ punti li xtaqt inqajjem hawnhekk. Mela l-ewwel punt għandu x'jaqsam ma' sajt bl spirgan eh, li jsir f'pajjiżi ħor ċipru. Il-petizzjonant għamel ir-riċerka tiegħu u sab illi liċenzji huma disponibbli f'Ċipru mhux għax huma disponibbli eh, f'pajjiżi oħor, hija li tinkweta iżda. Huma ma huwa ma jistax jista' dan il-mod f'pajjiżu stess. Issa l-Kummissjoni konfermat żewġ punti. L-ewwel nett jidher illi din hija projbita skont liġi Ewropea. Din hija xaġa li jiena naċċetta li din hija xaġa ċara. It-tieni punt hija li kummissjoni għamlet kuntatt mal-awtoritajiet ta' Ċipru u ma eh, konfermaw illi din hija xi ħaġa li m'għadix aktar permessa. Iżda xorta waħda għanna diffikulta kbira għal petizzjonant hawnhekk, għaliex din il-persuna issa saret tafdaqa waħda illi t dħul tiegħu lejxin tiegħu għalli xawnek qed nitkellmu dwar lejx inti wara kollox, taqqa' waħda eh, sar illegali minħabba leġislazzjoni Ewropea u dan minn 2007. Eh, Issa, faċli għalina unek bil-kumdita kolla f'Brussel najdu dinja xaġa illegali u daqsek, iżda immaġinaw persuna li għanda familja li la lejxin taħħa un-bat f'daqqa waħda mill-jannar 2007 xaħat eh, tajdil għal-persuna insa kollox, insa lajxin tijak, inti issa trid tara Eh, kif inti eh, eh, se taqla xtikol għall-familja tijak motiħor. U naħseb allura li komissjoni għanda tindirizza din il-kwistjoni, l-aspetta din il-kwistjoni u kol, għalix mux bizzejed li najdu sempliciment li għamilna proibizjoni tas sajt bl-spirgan u bluzu tal-akwalang u nifqu emmek. Il-Kommissjoni għettajt li għawnek irridu situazzjoni ndaqs. Jiena nishtiq il-Kommissjoni tispieganna x'tip ta' sitwazzjoni indaqs il-proibizzjoni għal persuna illi tmur tistat bl-akwalang waħdu. Ma nafx għal dajes eh, li tatkarki, per eżempju, xefet se jkollu fuq is-sajjida li li jużadaw il-bastimenti. Allora, il-punt li xtaqt li kummissjoni tindrizza hija huwa dan. X'alternattiva qegħdin tipprovdu għal persuni, anzi għal komunità ta' persuni, illi issa lejxin taħħom daqqa wahda eh, inqeret dan il-mod. U naħseb illi il-Kommissjoni iva trid eh, tagħti tarif l petizzjonant u toffrilu alternattivi mhux biżejjed illi inti tajt il xi ħadd li wasajjiet full time eh, illi ovvjament tajdlu sempliċement iva dina il-ħaġa hekk toġbok jew ma toġbokx. U mbagħad hekk daqqa waħda tajdlu illi issa illi xinti għaw, l xinti għaw issa huwa projbit. Nasab għallura Iva rridu natu alternativa, nofru alternativa, il-Kommissjoni għanda toffri din lazla, sabiex e, nispiegaw li din il-komunità li huma issa jistgħu jagħmlu xi ħaġa oħra u eh, illi forsi dan il-mod nenu li din il-persuna eh, tkun tista' tagħmel xi ħaġa oħra. U tassew nixtieq nisma' spjegazzjoni mill-Kummissjoni dwar dan it-ħassib li għadni kif espremejt. Grazzi. Long debate among the coordinators. Kenna u kol debattitu twil dwar fil-laqa tal kordatori kif aħna eh, nasbu fil-ħin. Ġifiri, xorta se naraw eh, li ħajkonna problemi bħal daw, ejja naraw per esempio l-kaċċa għal-baleni. Iva, emmek u kol, edin naraw li forsi wieħed irrit jwaqqaf tip wieħed ta' kaċċa ma tjaddi għal-oħra U mbagħad tinsaqsu il kummissjoni x'nistgħu nagħmlu għal dawn il-persuni li issa jsibu qudiem wiċċhom din il-proibizzjoni. Jiena nissuġġerixxi li għandna allura nadwar dan il-punt li jmiss. Jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa adattata li nsaqsu l-Kummissjoni e, e, tispjeganna dak li ma tistax tkun responsabbli għalih. Il-Konsillu l-Parlamenti ovvjament jilleġislaw, mhux il-Kummissjoni, u allura aħna minna liġi ċara u kien hemm iż-żmien ta' tranzizzjoni. Umbat wieħed forsi jsib sitwazzjoni partikolari. Jiena naħseb ħanaħlu l-ħin hawnhekk li jkollna dat tip ta' dibattitu. Għax ebbek nistaw b'xi mod eh, indajfu kwalinkwa tip ta' leġislazzjoni jekk kull darba se noqogħdu nsaqsu se nagħmlu se nagħmlu l-qudiem jekk naraw li xi ħaġa ssir projbita. Ejja, ma nkomġibux ruħana dan il-mod. Thank you, Madam Chair. I really take a... Grazie. Jien nixtieq nappella lill-kollega li għattajt li nitnu l-ħin hawnhekk. Naħseb li għandna nagħtu tweġiba forsi mhux eżattament dak li għattajt, anzi, inti jekk għadt eżattament meta xaħat ta' teressa protezzjoni u lajxin tiegħu tal-familja tiegħu qiegħda tiġi minata, l-inqas li nistgħu nagħmlu huwa li nagħtu tweġiba forsi tkun tweġiba li ma jixtieqx jisma' minn għandna, iżda aħna nadmir li niprovdu tweġiba għal din il-persuna u għal familja tiegħu. U ma nix najdu li din hija ħella tal-ħin tagħna għaliex ninsisti ta' bilħaq biex ikun hemm tweġiba mill-Kummissjoni sabiex naraw liema alternattiva l-Kummissjoni tipproponi għal xi ħadd li lajxin tiegħu waqaf ħabta sabta. Θεωρώ βεβαίω ότι Yes, Mr. Jar. Problem bodu. Mr. Jar, jena naħseb li l-problema u l-anija unek hija li dejjem ikun hemm tibdiliet fis-settur agrikolu għamilna ħafna kien hemm ħafna limitazzjonijiet ukoll li aħna implementajna u dawn ħafna drabi jkunu titjib xorta waħda nixtieq ngħid. Ħafna drabi lan ħari huwa li niżguraw li iċ-ċittadini ngħinuhom ukomplu bil-ħajja tagħhom u għalhekk ikun alternattivi u miżuri oħrajn, aħna nofru alternattivi. Għalhekk naħseb li il-proibizzjoni hija kwistjoni, iżda mbagħad il-kwistjoni l-oħra hija kif ħanaddu minn prattika l-oħra u kif nistgħu nejnu li dawn in-nies li qed jiġu affettwati mill-leġiżlazzjoni tagħna. Nasib il-kollega kellu raġun iżda l-kwistjoni hawnhekk hija li l-Parlament ġi inkluż, il-Kunsill kien involut ukoll ħriġna b'leġiżlazzjoni u issa għandna tmir. U għalhekk naqbel mal-kollega li għajmed dan il-punt. Mbagħad fir-rigward il-kumitat responsabbli għal din il-liġi, forsi irrid kunem hemm aktar alternattivi u jħtiex li jkun hemm dialogu bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istat membru involut, f'dal każ qed nitkellmu dwar Malta. U għalhekk il-proposta tiegħi hija li l-petizzjoni nħalluha miftuħa Il-Kumitat responsabbli għal din il-liġi minn ċerta eżatt minnu forsi tista' titratta din il-kwistjoni aħjar? Għax minnaħat najdu li hemm il-proibizzjoni iżda minnaħa l-oħra mbagħad importanti li nagħtu alternattiva li ċittadini u din hija kwistjoni oħra għalhekk hija aspett li aħna ma aċċettajniex hawnhekk ma, ma injorajna. U għalhekk irridu naraw li l-pajjiż jaċċetta din il-liġi meta ngħadduha u mux għetna nagħtu li dan l-aspett. Għax jek ma tiġix għacċettat, għacċettat dan il-liġi wara kollox hija periklu. Xaġoħra li nkunu konxju dwara hija li għetni perikolaw ħafna drabi lajxin ta' ċittadini tagħna. U minħabba dan ħafna drabi ċittadini li kikumplu bil-ħajja tagħhom kifini inhi ikun qed jiksru l-liġi għalhekk hija xi ħaġa li rridu nittrattaw. Tonomiko, topja de menna agnoismi, Jena naħseb li hemm żewġ aspetti ta' din il-kwistjoni, ovvjament l-aspett legali li ma nistgħux ninjurawh, ma nistgħux aħna nikkontestaw għal kull każ liġi li diġà hija fis-seħħ u fuq dan mas-Sinjura Oken għandha raġun tisħaq fuq dan il-punt. Imma għalhekk tajjeb li nerġaw lura għal kwistjoni li mhijiex in, eh, wahda individuali ma di għanda impatt mux fuq persuna wahda imma fuq grupp ta' persuni, fuq komunità. Għalek kif għal sur jaħ um, tajjeb li nitolbu l-kommissjoni anzi il-kumitat tal-sajt biex forsi joffrinna alternativa miex ħażina. Dan ma jfissirx madana kollu li eh, eh, ma nżommux mal-liġi li aħna evvotajna għalija, ma nafx kont ċar fil-tejt il-President fil-spiega tijaj, imma u mistoqsi oħra. Komissjoni, grazie President, grazie membri li taw il-kommenti taħħom, naqbel ma nanazi taħkom li għawnek għanna zoċ kustjoni differenti l għannet il-petizjonant li qed jargumenta li din hija prassi li f'Ċipru qiegħda għaddejja u hija prassi illegali u għalhekk jekk il-petizjonant għandu materjal li juri li hemm eh, licenzja li qed jinetaw lil sajjeda Ċipriotti jistabu biex ikomplu b'din il-prassi nixtiequ l-petizjonant jinforma l-Kummissjoni fuq dan il-punt. Fir rigward il-kontroll dan din tibqa' kompetenza tal-Istati membri, iżda l-Kummissjoni għandha strumenti differenti biex tara li r-regoli jibqgħu jiġu implementati u naraw li nagħmlu l-aqwa użu ta' dawn l-istrumenti biex ir-regoli jibqgħu implementati. It-tieni kwistjoni mbagħad hija l-tħassib soċjoekonomiku. għall-impatt ta' din id-dispożizzjoni fuq l-għajxin ta' ċittadini u l-Kummissjoni taqbel li hemm dan it-ħassib, iżda jiena nixtieq nisħaq li din eh, dan huwa regolament li jindirizza ħafna aspetti tas-sajt u b'mod partikolari ħafna prassi tas-sajt li kollom l-aktar impatt importanti fuq riżorsi u l-ambjent. Per eżempju, il-bastimenti ta' sajt bit-karkir, kif semmejt, u hemm ħafna restrizzjonijiet f'dan ir-regolament. U għalhekk mhix kwistjoni li mhux qed nindirizzaw prassi waħda minn individwu jew minn dawk li eh, jistadu bħala delizzju. U għalek hija regolamentazzjoni komprensiva ħafna hemm ħafna restrizzjonijiet li japplikaw anke għal settur tas-sajt u għal attivitajiet il-kbar fis-settur tas-sajt. Bħala alternattivi nixtieq infakkar li hemm il fund Ewropew għas-sajt li Jolloka fondi u koll għal konverżjoni tal-prassi tas-saj differenti u għawn hemm ukoll responsabiltajiet tal-istati membri tal-kooperazzjonijiet u tal-awtoritajiet li jallokaw dawn il-fondi. U forsi l-potenzjant jista' jikkuntattja l-awtoritajiet konċernati għall-implementazzjoni tal-dan il-fond biex jara jistax kun kopert tal-attivitajiet tiegħu li xorta waħda tibqa' illegali skont ir regolament għall baħar Mediterran. Thank you. Okay, anything? Tajja pwis, hemm xi ħaġa li xtixtiequ żidu din l-ispjegazzjoni sodisfatt sur Bużatti. Yes, I'm satisfied on the Iva sodisfat fuq l-ewwel punt li din il-persuna ma kienx taf li din il-prassi kienet illegali għaliex bibti uffiċi pru kienu qed jagħmlu kienet jeżaw din il pressi Iżda issa nafu jaċara li din hija liġi li tapplika kulħadd. It-tieni punt huwa nqas ċar, naħseb li bħala kumitat għandna wiġbuh b'tali mod li nipprovdulu tarif ta' x'inhuma l-alternattivi li huma provduti għalih għaliex hija kwistjoni serja u għandu bżonn nisib għajxin ġdid kif jaqla l-ħobza tiegħu ta' kuljum u għalhekk nitlob li l-Kummissjoni tkun tista' tejn u tkun utli din iktar mill nqogħdu morru għall kumitat tas-sajt biex ikollu tarif meħtieġ konkret biex jara fej jista' jirrikorri biex bekk ikollu lajnuna, biex bekk ikollu ħajja ġdida, għax fuq hekk qed nitkellmu wara kollox. Jiena qatt, Sinjura President, biex il-projbizzjoni u l-liġi ma tiġix rispettata, kull ma tnajt huwa li jekk il-liġi twaqqaf ħabta u sabta prassi li qed taffetwa familja hemmhekk irridu naraw x'inhu huma l-alternattivi għall-istess familja. F'dan il-każ irridu nipprovduhom bl-informazzjoni meħtieġa. Grazzi. Also Kollege Bussetil hat recht, ich würde trotzdem die Erweiterung, dass wir das auch dem, dem äh, Fischer... Sor Bussetil hat raġun, jgħid l-onorevoli jar, jiena naħseb li tkun utli wkoll li jkollna x-xogħol tal-Kumitat tas-Sajt, inkluż ukoll, u nagħtu ħarsa lejn l-alternattivi meħtieġa. Huwa tajjeb li nitolbu l-Kummissjoni għal tarif iżda ma naħsibx li nkun qed naħlu l-ħin jekk nofru t-tarif anke mill-Komitat tas-Sajt. U għalhekk naħseb li hija idea tajba li mmorru l-Komitat tas-Sajt u nitolbu li jkun hemm informazzjoni. Nafu li tkellimna ħafna fuq dan iżda għandna bżonn insibu alternattivi. Naħseb li l-Kummissjoni għandha raġun iżda anki l-Kumitat konċernat huwa eh, entità li jista' jagħti għajnuna wkoll. Ma nafx min ħaj jirrispondi l-aktar malajr, iżda kustjoni kwistjoni nqogħdu argumentaw hawn naħseb il-Kummissjoni kif ukoll il-Kumitat tas-sajt jistgħu jkunu involuti u l ħari u li niżguraw li l petizjonant fl-aħħar mill-aħħar t tweġiba. Naħseb li irridu ngħinu Malta, il-Malta għaliex xil. il bidja u sajt huma setturi tant importanti f'dak il-pajjiż u għalhekk l-alternattivi biex dak li jkun ikun jista' jaqla ħobza ta' kuljum hija xaġa importanti u rridu l-istati membri biex jimxu l qoddim Liston da fuq. Iva, tajjeb, se nibatu itra il-petizjonant biex jitina l-informazzjoni kollha imma il-rappresentanta tal-Kommissjoni tal Eh, fċipru mill-lider l-affarijiet eh, ġifiri għal ċipru ma japplikawx skont il-kommissjoni għalek dan huwa fattur li rridu nżommu għoddi majnejna u kol. Kull deputat għandu u kol id-dritt jagħmel mistoqsija lill kummissjoni Ġifiri eh, jiena ma nafx jekkin kien is-sinjura jew is-surjar u jien nistawx namlu din it-tip ta' mistoqsija l-Kommissjoni biex naraw kif tirrispondi. Qed ngħid jiġifieri meta nitkellem fuq il-Kummissjoni, irrid ngħid il-Kumitat tal-Parlament dwar is-sajt. Jista' petenta eins. Jien m'iniex esperta tal-sajt għax inġej mill-Awstrija iżda huwa l-petizzjonant li għandu problema jew hemm membri oħrajn tal-popolazzjoni li għandhom din l-istess problema Palmet jiena mhix esperta, ma rix noqgħod nidħol f'diskussjoni speċifiċi fuq dan is-suġġett, iżda rridu naraw jekk ix din il-familja biss li qed tiġi effettwata jew taffettwax lis soċjetà kollha. Kemm is-soċjetà hija effettwata minn din il-liġi wara kollox. Jiena semmejta fis-suġġerimenti tiegħi tgħid il-President ħanżomm il-petizzjoni miftuħa. Jekk jodlu kollega kienet interessata u staqsiet u jien nixtieq ngħid li hija komunità żgħira ħafna ta' nies infetwati u l-prassi eh, tinvolvi s-sajt bil-spear gun inti tada todos u tuża l-akwalang u hija mod kif taqla l-ħobża ta' kuljum. Hija komunità żgħira ħafna, forsi 50 persuna. Dik fir-rigward Malta, iżda naħseb in-numri f'Ċipru kollu u mażar Il-fatt li huma huwa numru żgħir ma dana kollu ma jfissirx li m'għandniex noqogħdu attenti għalihom jekk f'daqqa waħda ħabta u sabta niprojbixxu l-prassi li taqlalhom il-ħobża ta' kuljum. Grazzi tal-interess tiegħek għad ħassib ta' dawn nies. Λοιπόν, την κρατούμε ανοιχτή, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και τα... Mela, din il-petizjoni ħalluwa miftuħa, nistennew iktar informazzjoni u nkomplu fuq għaddar boħra. Mela, naddu issa għal petizzjoni tissun Tokil Totsen, petizzjoni 980 tal-2007 fissem il-Borgen Gruppen, il-grupp ta' ċittadin dwar il-proġett tal-autostrada bejn Kiplev u Sonderborg, dejjem fid-Danimarka. is senjur qiegħed magħna u nitolbu li jgħidilna dak li għandu xejdinna. Okay.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 triq autostrada kbira u li tmur kontra l-proġett Natura 2000. Għalek, bija din it-triq din iż-żona li hija mħarsa minn Natura 2000 se tkun maqtuwa għalija bit-traffiku għaddej ħdejja. Hemm diġà triq li tgħaddi minn din iż-żona l-speċi naturali li nsibu emmek se jiġu affettwati imħabba l-egżost tal-karozzi u l-annimali u kol jinqatlu bil-passaċ tal-karozzi em periklu kol għal zrinċijiet u għal ċertu tajr anki għannis li jridu jaqsmu ehm, tkun hija perikoluża it-triq. Din eh, l-autostrada tmu kontra l-artiklu 6 paragrafu 3 u jekk aħna ma isniex il-konsegwenzi gravi ta' din it-triq anki imħabba l-ammonti ta' um, ta' nitrogen. Nafu iġifiri li fuq in-naħa tal-punent din il-triq mħdej Flensburg tkun edha verament wis biswit id żona protetta. N dan il-proġett il huwa għalhekk ta' periklu kbir u kol effetti ikbar għax konsekwenzi zar dejjem jistaw jiġu tradotti fu konsekwenzi ħafna ikbar. Umbat l-użu ta' um, limestone Um, nafu li dan il-materjal li huwa alkali huwa u kol ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem u ta' fiqa zona kolla dan il-proġett imur kontra il-regoli tal-pjanar li għan palissa u mux Flokku proġett daqshekk kbir biex ikun niskuraw li traffiku jaddi tajjeb eh, dan dejjem qed nitkellmu fuq gżira żgħira. Numru żgħir ta' karozzi li jridu eh, jgħaddu il-kummissjoni eh, ġiet informata sabiex ma jkunx ma mmorrux il-qorti l-idea li jimbidlu u kol, timbidel il-mod l-arkitettura ta' din it u kol hija eh, kontra ir-regoli, għax mux se tbiddel xej jekk imbidlu biss il-mod ta' kif ta' din it-triq. Eh, nirringrazzjakom. Mikrofon għal-kelli. Karistopoli, um, as this committee well knows... ma jaff dan il-komitat huwa diffiċli li niksbu bilanċ bejn l-attivitajiet ekonomiċi u l-ħarsin tal-natura, speċjalment fil-rigward il-siti ta' Natura 2000. Iżda huwa fatt ukoll li l-eżistenza ta' sit ta' Natura 2000 ma teskludix għal kollox l-attivitajiet ekonomiċi. L-aqwa mod li nixbu bilanċ bejn dawn iż-żewġ aspetti li kultant ikunu ta' konflitt huwa evalwazzjoni tal-impatt. U xamlu l-autoritajiet għamlu evalwazzjoni tal-impatt għal din it-triq. Grazzi għal petizzjoni u l-ilment aħna għadna nota li hemm xi dubi dwar il-kwalità tal-evalwazzjoni tal-impatt u għalhekk il-Kummissjoni nidiet proċedura bitra informali ta' notifika fl-2008. Kien hemm dubji fuq nutrienti, fuq l-ilma ta' fuq il-pjan u fuq l impat fuq it-tjur. Kien hemm din litra kifet u bħala tweġiba għal dan l-awtoritajiet Daniżi qalu li hemm ċertu partijiet tal program li huma fetwati il-mina flok mina kienu ħajamlu pont biex jiffitwet li jaffetwaw dawn il-punti fuq nutrienti qalu li din il-problema u teżistix u jarfu li hemm problemi anke għaż permezz minħabba dan il-proġett u mbagħad hemm referenza għal pjantazzjoni fit-tweġiba li tawna. Għallu li ħajħallu xi passaġġi apposta postijiet fejn l-ilma jgħaddi eh, biex ikun hemm eh, il-ħarsin ta' zrinċijiet u qalu li l-problemi kollox ma kollox mhumiex daqs ikbar. U għalhekk aħna fil-Kummissjoni grazzi għal din l-ittra u għall-informazzjoni li kellna Għedna li mannix evidenza bizzej biex nkoplu dan il-kas u deċidina f'Marzu tal-2009 li waqfu il-proċeduri legali. Aħna nishtiq ngħid li tqarqu bina eh, skont il-petizzjonant, naħseb li minna ħatana mannix evidenza li dan huwa tassew il-kas, għanna dokument pubbliku, għanna tweġiba tal-autoritajt daniżi li hija dokument pubbliku li jista' jiġi konsultat u sakemm ma jkonniex evidenza Kontra dan id-deċiżjoni tal-Kommissjoni li tala il-kas tal-2009 tibqa tapplika. Ja, tak fu formen. Eh. ħafna, Signor President. Diġa din il-petizjoni trattajnija u il-problema għadamana, hija waħda reali nafu li direttiva Natura 2000 mhix qed tiġi konsidrata hawnhekk kif din is-sitwazzjoni. Aħna nafu li qed nitkellmu wkoll fuq attività ekonomika imma rridu naraw hekk hemm x'alternattiva inkwantu għall-impatt ta' din iż-żona imħarsa minn direttiva Natura 2000 fil-kuntest ta' din id-direttiva hemm ħafna proġetti anke dwar id-biodiversità u l-Kummissjoni dejjem taċċetta l-konsekwenzi u tgħid eh, eh, m'għandniex eh, alternattivi oħra bekk ġifiri dejjem nispiċċaw nitkellmu fuq il-fattur forsi l-inqas importanti dak tal-ħsejjes tal tal-karozzi kif rajna matul is-snin il-mod ta' kif tiġi amministra ta' direttiva Natura 2000 mill-Istati membri hawnhekk il-kwistjoni ta' kollox. Fir-rapport li għamilna hawnhekk f'dan il-kumitat sentejlu aħna insistejna fuq il-fatt li kienu dawn il-punti ġifiri ta' kif jiġu konsidrati alternativi u l-effett kumulattiv li jġibu il-problemi il-gbar. U dan huwa każ preċis għax hawnhekk ma ġewx eżaminati l-alternativi jew laqas biss ġew konsidrati jista' jkun li forsi setet tinstab soluzzjoni oħra binqas impatt negattiv. Issa hawnhekk il-Kummissjoni qiegħda taċċetta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet lokali għax nafu li dan huwa fl-interess tagħhom għax qegħdin u wkoll ix-xogħol. Għalhekk jiena nerġa' nitlob il-Kummissjoni kif għamilt id-darba l-oħra meta minna din diskussjoni li nerġgħu eh, nistudjaw bir-reqqa l-effetti kumulattivi sabiex nobligaw l istat ta' Danimarka biex jagħmel rapport fuq dawn is-soluzzjonijiet alternattivi għax id-direttiva Natura 2000 trid tiġi konsidrata b'mod serju u hawnhekk mhuwiex il-każ żgur. Għalhekk is-soluzzjoni kif għadna kemm għam biex waħda tajba, grazzi. Um, it seems that we are many... Jider li f'ħafna każijiet qed niġu fiċċati minn problemi li ma tasa ma nistgħux nikkontrollaw. Naħseb li bħala kumitat rrid ikun huwa diffiċli għalina li nkunu oġġettivi iżda Hawnhekk għandna tweġiba mill-Istat Danis ta' Danimarka fuq l axħar dejta li għandhom dwar kejl u affarijiet simili u naħseb nistaw nibqaw ma' dan. Yeah, but anyway, yes, I don't know, we, we, are you still waiting for extra evidence? Għadkom qed tistennew għal aktar evidenza, Signora Oken. Għan kompli bl-Inglis Mhux tajjeb li nibqgħu mal-istess weġiba u l-Kummissjoni ma titlobx biex ikun hemm kundizzjonijiet li jiġu rispettati u dawn jinsabu fid-direttiva ta' natura 2000 wara kollox. L-attivitajiet ekonomiċi mhux projbiti iżda stati membri jridu jagħtu ħarsa lejn l-effetti kumulattivi u jekk hemmx alternattivi oħrajn li jkunu neutri. U din hija xi ħaġa li rajna wkoll fil-Polonja każ kbir li fl-aħħar mill-aħħar għal benefiċċju tan-natura spiċċa b'impatt pożittiv. Kienet ġlida twila mhux biss mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fil-Polonja, iżda anke mal-Kummissjoni li jaqbdu u jaċċettaw l-attivitajiet huma legali u jgħidu li ma jistgħu jagħmlu xejn. U għalhekk nitlob għal darba oħra biex morru jitolbu d-Danimarka biex kien hemm evalwazzjoni tal-impatt mill-ġdid biex jaraw x'inhu l-effetti kumulativi, specialment mill-bex u mill-nitrogenu, u xieġri eżat xinu għal impatt fuq id-zona kolla. Li diġà jinsabu taħt pressjoni, skonti, u għalek dak il-punt li xtaqt teressa. Eh, sí, muchas gracias, eh, Presidenta. Bueno, yo creo que efectivamente. Grazie, Presidente. Aħna wkoll Naħsbu li nisimgħu ħafna każijiet simili u dan il-każ juri li hemm inkompatibilità bejn is-sostenibilità u l-effettivitajiet ekonomiċi. Aħna dejjem għadna li l-iżvilupp irid ikun sostenibbli għaliex inkellhom iżvilupp xejn wara kollox u għalhekk naqbel mal-idejat li qalet is-Sinjura Oken u nixtieq nkompli ninsisti sabiex fuq kollox insibu alternattivi u nippruvaw insibu alternattivi li jkunu jistaw iżommu malan ta' żvilupp sostenibbli f'dan ir-reġun. Hija kwistjoni li nkomplu nħadnu fl-elementi kollha li nirċivu u jekk il-Kummissjoni Ewropea jkollha dubi fuq il-kwalità tal-direttivi mill-2008 u jitolbu l-istati membri biex jagħmlu tibdiliet, naħseb li aħna minnaħat għana rridu nkomplu ninsistu skont ma kienet qed titlob is-Sinjura Oken. Petizjonant? Nik jozbu. Jina, nishtiq nejt li għadna ma bdejniex namlu analizi tajbin fuq il-kontu għattriq li teżisti diġa, għax se jkunem iktar traffiku fuq il-Flens 4 u anki fuq lej 45 Iġifiri, il-konsekwenzi se jkunu gravi ħafna anki meta għeti iqis l-istorbju. Dawn l-affarijiet m'għandhom xaqsmu xejn mal-analiżi tal-impatt li diġà saret. Mikrofon għal-kallim. Naddu għal-rapport ta' Signora Maria Jose Chavez Reyes. Jirnos dromu, puta di eskizi top. Et nitkelmu fu eh, em Sierra del sena de fil tri li setta duko min park zona naturali. Kien għanna petizzjoni l-istess jew tixbaħa ħafna ukoll minn Spanja għal l-istess triq. Anzi, lokalità l-istess qed nitkellmu fil-ħelwa. Arroċi f'ħelwa. Grazzi, ħalma spiegat fil-Kommissjoni fil-komunikazzjoni lil dan il-Kumitat fl-Ulju tal-2010 u skont l-aħħar informazzjoni disponibbli għalina il-proċess tal-evalwazzjoni tal-impatt ta' għaddej għal din l-infrastruttura ta' triq ta' toro u tistgħu tkunu konxu wkoll qabel din il-petizzjoni kellna programm apposta tal-Unjoni Ewropea biex bekk naraw jekk għandix l-informazzjoni tal- 2016 biex naraw l-infrastrutturi ta' toroq jekk għandhomx l-istess impatt anke għal Sierra de la Sena u Aroce f'Huelva. L-istudji tal-evaluazzjoni tal-impatt kienu għadhom għaddejjin u Aħna għalaqna l-proġett pilota iżda għadna f'kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet fi Spanja. U l-pass li jmiss għas-servizzi tagħna u għal nistennew għall-istudji tal-evalwazzjoni tal-impatt, mbagħad nikkonsidraw b'mod partikolari l-impatti kollettivi ta' dawn il-proġetti jekk mhux konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sí, muchas gracias, Presidenta. fin, agradezco la información de la representante. Grazie ħafna, Signora President. Grazie tal-informazzjoni mir rappresentant tal-Kommissjoni. Iva, din hija motorway li għaddejja minn ġol park naturali li hija sit tal-Natural fein, u hija riserva tal-biosfera wkoll. L-awtoritajiet fl-aħħar ħar aħħar fuq ir-rotta nagħti triq. U dak li smajna mill-Kummissjoni u għara li nafu xinu huma l-interessi għal dan il-park naturali, għandna nħallu l-petizzjoni miftuħa u nagħmlu monitoraġġ flimkien mal-Kummissjoni dwar dak li qed ġej biex fl-aħħar mill-aħħar nkunu nafu eżattament x'inhi r-rotta ta' triq Grazzi ħafna sul Mejer. Il-President qed titkellem mingħajr mikrofonu imma naħsbu li edha tgħid li l-petizzjoni għada miftuħa. Mela, petizzjoni li jmiss minn Spanja nitkellmu fuq il-miżuri li jridu jittieħdu biex nħarsu il-park li huwa skont il-natura 2000 fil-Canary Islands. And um, we had uh, meanwhile Kenna l-ewwel ta' 2011 u And. Um... Kenna informazzjoni tal u anki rajna li ġew adottati pjanijiet min-naħa tal-pjanar għal din iż-żona. U ħafna mill-kwistjonijiet li qajjem il petizzjonant kellhom x'jaqsma mal-użu tal-art u mhux għall kwistjonijiet marbuta man-natura 2000. Il-pjan tal-użu tal-art jindirizza b'mod partikolari il-kwistjonijiet li għajjem il-petizjonant u saċertu punt anki kwistjonijiet ta' ġestjoni. Dawn huma importanti għal tjur u għall ispeċi ta' flora u fauna fil-żona mħarsa. Minnaħal oħra kwistjoni li għajmet il-petizjonant Nqajem il-petizzjonant għandu staqsam ġestjoni ta' dan is-sit. U nixtieq narrafkom li l-Kummissjoni fuq dan fetħet kas kontra Spanja fuq il-ġestjoni ta' siti ta' natura 2010 fil-żona tal-Makaronezja. Għaliex dan suppost diġà kienu qed japplikaw miżuri ta' protezzjoni minn Spanja għaliex dawn is-siti għax dawn huma siti li diġà kienu dizinjati minn 60 sena ilu. Eh, tajt il-kellima u għalhekk dawn huma kwistjonijiet li trattajna l-oħrajn ġew trattati fil-pjan ta' użu tal-art li sadan it-tan ġi adottat. Grazie. Sì, muchas gracias. Eh, fin, yo celebro que la Comisión Europea. Iva, grazie al fatt li l Commissione fece il procedura taxur. ksur għaliex l-gżira tal-Anzarote edbati ferm minħabba ħsarat tal kawzata minn kostruzzjoni tal-bini lukandi gbar li kollom 2000 kamra għalfejn sodda u għalek nafu li fejn hemm dawn il-kostruzzjonijiet dawn huma postijiet mħarsa minn natura għalfejn u għalek qed naġixxu sabiex nħarsu direttivi wara kollox li aħna noħorġu għalek naħseb li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa sabiex bekk nkunu sa nagħmlu monitoraġġ flimkien mal-Kommissjoni ta' dak li għaddej. Gratu ma nixtieq. Si ħafna Sur Mejjer issa mmurru għall-petizzjoni li jmiss, ġifieri ta' qabel tibqa' miftuħa. Għandna petizzjoni oħra minn Spanja minn Sur Francisco Mesadiaz ta' Nazzjonalità Spanjola dwar l-użu tal-fondi Ewropej tal-Park Nazzjonali ta' Donjana flimkien mal-petizjoni ta' Sur Javier Castro um, eh, Reiro, l-istess il-Park Nazjonali Donjana dwar il-mod kif qed jiddeterja dan il-park. Għal-Kommissjoni nsam il-Sinjura Michelini għall-ewwel petizzjoni. Jew inkella Nasur Sur Hernandez għal żewġ petizzjonijiet? Le, Tori Badala. Si, si, muchas gracias. Con relación a esta petición... <clears throat> Grazie ħafna fil-rigward din il-petizzjoni. Il-Kummissjoni diġa ħarġet komunikazzjoni u batta tal-dan il-Komitat, Edna li ħafna mill kwistjoniet li ġew rapportati kienu marbuta ma l pjenar tal-bliet u l-Kommissjoni m'għandix kompetenza fuq dan palma tafu. Barra minn hekk Bosta minn dawn il-kustjonijiet ġew trattati mill-rati Spanjoli. Reċentement, il-petizzjonant bat dokumentazzjoni ġdida l-Kummissjoni għaliex fid-dokument inizjonali li bat ma kienx hemm referenza speċifika għal xi nuqqas ta' regolarità għal fondi tal-komunità. Fid-dokument ġdejt issa kien hemm referenza għal programm operazzjonali donjana għal periodu mill-1994 għal 1999 mamul mill-Feder. Eh, Kummissjoni għandessa sommarju tal-rapport minn investigazzjoni tal-Lodo Chamber naħseb li memx data iżda hemm imsemmi li hemm ċentru internazzjonali għall-istudji għall konvenzjonijiet internazzjonali u dan din l-entità tagħmel laqat u informazzjonijiet fuq l-patti ambientali fuq dan il-park. Wieħed mill-sede tagħhom ġej propju minn fejn rċevejna din il-petizzjoni u dan is-semmarju tar-rapport tal-Lodi Chamber ta' Andalusja jemme referenza speċifika l-attivitajiet kofinanzjati. U l-unika ksur huwa li M'hemmx plakka barra li tajt li din hija kofinanzjata. U issa din eh, tinsab fuq il-bini u kollox qiegħed skont il-liġi. Din kienet marbuta mill-periodu 1994 u 1990 kienet kien kas maluq mill-Kummissjoni u ovvjament ridna nisimgħu dwar rapporti jekk kienx hemm Ehm, xi irregolaritajiet, iżda fl-aħħar mill ħan nixtieq ngħidu l-każ ingħalaq. Mbagħad fi rigward l-IRDF aħna nħossu li m'hemmx nuqqas ta' regolarità fil-fondi li nataw mill rdf u ma naħsibux li hemm lok li nagħmlu aktar investigazzjoni, għalik issa naddi l-kelma lill-kollega minn DG Agri. Ħajkwil kemm kwistjonijiet marbuta mal-bidja. Thank you. Okay. Um, for the agricultural part, the petitioner. Grazzi. il jamel jagħmel ukoll referenza piano al monte Marismas fejn hemm referenza għal dokumenti u artikli mill-istampa għal petizzjoni minn Juan Guerrea Mejea huwa rappreżentant ta' kooperazzjonijiet lokali affettwati bil-kbir bil kbir mill-ksur tal-pjan allegatament mamula mill-gvernijiet preċedenti. Il-Kummissarju, il-Kummissjoni diġa investigat dawn l-allegazzjonijiet u ħdimna f'qafas sabiex nkun nistgħu nagħtu tweġiba għal 1976/08 u anki fil-qafas tal-Kummissjoni 0262-2008 provduta mis-Sur Guerrero. Petizzjoni li titkellmu dwarha fl-opinjoni tagħna ma toħroġ b'elementi ġodda fir-rigward l-involviment tal-fondi Ewropej f'każijiet irregolari u għalhekk bħalma qal kollega aħna nżommu mal osservazzjoni li għamilna fl-modi diġà bażikament żewġ punti li skont l-arfin li għanna u skont l-informazzjoni disponibli l-allegazzjonijiet fir rigward il-pjan għal-Monte Marismas m'għandhom x'jaqsmu mal-fondi Ewropej u t-tieni net li l-kwistjoni tiġi trattata taħt il-liġi nazjonali. Grazzi. Sì, signora Presidente, no, lo che quería preguntare si... Iva, signora Presidente, Sur Meyer, jiena xtaqt nistaqsijek il-Kummissjoni taċ tweġiba le żewġ petizjonanti, xed nitkellmu dwar żewġ kwistjoni differenti qed nitrattawhom fuq l-istess punt iżda minnaħa għandna l-pjan donjana u minnaħa l-oħra għandna petizzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-park naturali. Smajna l-pjan ta' Monte Madismas jidher li kollo-sow iżda jien nixtieq nisma' ukoll dwar it-tieni petizzjoni l-opinjoni tal-Komissjoni fuq it-tieni punt. Fi rigward il-tieni punt. Il-Kummissjoni rċevit ħafna elmenti minn ta' NGOs u gruppi oħrajn flimkien ma' din il-petizzjoni hemm ukoll il-mistoqsija bil-miktub 6014-2008 prezentata minn EP sur Mejer li qiegħed hawnhekk. Dan kollu marbut mal-Park Naturali f'Andalusja ta' Donjana li ġi dizinjat qasam ta' importanza l-komunità. Zona għall-importanza tal-komunità. U hija importanti anke l-habitat ta' dak il dik il-post. Smajna issa mill-awtoritajiet Spanjoli, għandna rapport ukoll mill-proġett pilota, u bħalma għedna fil-komunikazzjoni li għaddiet il-Kummissjoni ta' tħarsa lejn l-tweġibiet tal-awtoritajiet u aħna minna li kien meħtieġ li konna aktar informazzjoni fuq aspetti differenti marbuta ma' direttiva tal-ilma direttiva tal-habitat. Dan għadniħ l-petizjonant, irċevejna tweġiba mill-autoritajiet spanjoli u bħalissa qed nagħtu ħarsa lej dan kif l-esperti tekniċi qed eh, jgħinuna biex naraw kif ħan proċedu l-affarijiet għaddejn bil-mod din turi kemm hija kwistjoni komplessa ħafna u qed nirċievu ħafna informazzjoni u hemm ħafna entitajiet li jridu jintervjenu. Grazzi, Signora President. fir din it-tieni petizzjoni għal darb'oħra jien nixtieq nilqa' u nisisti li jkun hemm intervent tal-Kummissjoni għaliex il-Park Naturali ta' Donjana huwa sit UNESCO ta' patrimonju dinji u għalhekk irridu niżguraw li nħarsu dan il-park naturali. U lek fil-rigward it tini petizzjoni, naħseb li għandha tinżamm miftuħa. Naħseb li fuq l-ewwel petizzjoni eh, naħseb ta' min kikun għal-uwa il-President titkellem minar mikrofon u t-tini petizzjoni nżommuha miftuħa. Um, iva, nalqu l-ewwel wahda unħallu t-tieni waħda miftuħa. Mikrofonu kieġoba. Mela, l-petizzjoni li jmiss, għandġeja minn Spanja u kol, għanna il-Sinjur Injaki Rejero Castro ta' Nazjonalità Spanjoli, ksur allegat mill-autoriti spanjoli responsabli tal-Park tal-Lejqa Selvaġġi, Pikos d'Europa, id-direttivi ta', l-habitat. l-asafar selvaġġi. Sinjura mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtiequ niċċaraw kwistjoni ta' proċedura. Aħna qegħdin nirrispondu għal iktar informazzjoni li rċevejna f'Ottubru l-2009 fuq din il-petizzjoni 166 tal-2006 eh, kif imresqa mill-linja Kirejero Castro għax l-ewwel petizzjoni eh, konna rispondejna għalija. Din l-informazzjoni edizzjoni li rċevejna f'Ottubru tal-2009 titkellem dwar il-fondi speċjalment dawk ta' eh, koezjoni li intużaw biex eh, iħallsu għal 59 impjant ta' l-ilma biex jiġi purifikat l-ilma il-Komissjoni qed tikkonferma l periodu minn l-1994 sa 99 veru, 80% eh, tal-flus ġew mill-fondi ta' koeżjoni. Aħna rċevejna wkoll il-ment fl-2006 mill-istess petizzjonant fuq l-istess suġġett. Għalhekk l-ewwel il-Kummissjoni tixtieq tinforma l-membri ta' dan il-Parlament li dawn impjanti ta' purifikazzjoni daħlu fi proġett ta' koeżjoni tal-1997 u l-proġett inala f'Ġunju tal-2002 b'rapport aħari li kien jikonferma li dawn l-impjanti kien qegħdin jintużaw. Iġifieri, id-dispożizzjonijiet ma nkisrux tar-regola 1664 tal-94 iġifiri li proġett kellu jinala u kellu jkun hemm ukoll rapport taħar dwaru. Mill-1900 mill-2006 l-2006 aħna l-petizzjoni konna rċevejna qabel rċevejna l-informazzjoni, imma aħna bqajna nżommu kuntat biex niċċekkjawhom dawn l-impjanti biex naraw li kienu xqed jintużaw, imma l-ispejjesa biex jaħdmu kienu għoljien. Għalek l-autoritajiet differenti tal-provinċja u e, l-oħrajn kellhom jaqsmu l-ispejjeż bejn nietom. Madana kollu dawn ma kienux qegħdin jintużaw il-Kummissjoni reġet eh, kuntatjat l-autoritajiet ta' Spanja dawn batuna rapport Mejju tal-2010 li kienu edin jintużaw wara li l maintenance l-2009. Mela fuq il-prinċipju tal-partnership u l-kooperazzjoni wara dawn li rċevena dawn ir-rapporti tekniċi aħna edna li l-petizjonant li l-petizjoni għanda tinala. Imma l-petizjonant dan kien f'Ottubru tal-2010 komple jgħidilna li l-impjanti ma ah, kienu għadhom mhux qed jintużaw. Għalhekk il-Kummissjoni għal darb'oħra talbet l-autorità Spanja li nagħmlu żjara fuq il-post biex niċċekkjaw l-affarijiet. Biex nikkonkludi mill- mill-politika reġjonali ma kienx hemm l-ebda ksur għax kien hemm ir-rapport li jgħid li dawn l-impjanti kienu qegħdin jagħmlu fil-fatt kienu qegħdin jaħdmu. Madana kollu l-ammont ta' flus li ġew investiti fihom ridna naraw li ninkontrollaw l-affarijiet u kienet ġustifikata żjara fuq il-post. Sabiex nalqu il-petizzjoni pero din għadha miftuħa il- Wara li ssir iż-żjara, il-Kummissjoni żżomm il-Parlament aġġornat mal-riżultati li nkunu stabu hemmhekk. Grazzi ħafna, Sinjura. President, naħseb li il-risposta tal-Kummissjoni edha fit triq tajba. Għax qegħdin nitkellmu dwar zona importanti oħra l-Pikos d'Europa. L-għennet nishtiqnejt ngħid li dispjaċini nara li l-autoritajiet reġjonali tal-Lejon, il-gvern reġjonali tal-Lejon, qatt ma qal li din hija zona protetta u naħseb ta' min li dan il-komitat jibat komunikat eh, it-tra biex juri tħassib tijom għax il-kasser il-gvern ta' Leon, ta' kasseja de Leon ma għadu ma dikjarax li l-Pikos d'Europa hija zona protetta hija zona importanti ħafna imħabba l-biodiversità li nsibu fija u mlaqas kienem pjan ta' amministrazzjoni li ġi approvat lanqas Ovvjament, naħta l-Kummissjoni kif qalet il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa, ma jien nissuġġerixxi li meta jkun hemm iż-żjara, il-Kummissjoni ma tiċċekkjax biss jekk dawn l-impjanti ta' purifikazzjoni xed jaħdmu jew le, imma jiċċekkjaw, anzi, imorru l-karino sembra saħħan u għand l-autoritajt lokali tal-reġjun dawn l-irħula żgħar li jinsabu fil-park minn min dawn l-irħula l-ilma skartat imur mal-ewwel fil-xmara li hemm fiż-żona. Jistgħu jaraw bajnejhom li l-ilma maħmuċ eh, ma jiġix purifikat qabel jaddi fil-xmara. Grazzi. Grazzi ħafna eh, nispera li il-Kummissjoni tkompli biex xogħol fuq dan qatt baqa' ħafna mistoqsijiet miftuħa u għalhekk iridu nżommuha miftuħa l-petizzjoni sakemm ikonna tweġibiet. Jiena ma nafx hekk fimċi sur Majer sow fil-fatt dwar il-fatt li nibatu dikjarazzjoni l autoritajiet ta' zona. Jnaħseb għadna fi stadju kmini wis eh, għadna f'nofs il-proċedura qed nistennew iktar informazzjoni hemm iż-żjara tal-Kummissjoni u wara rridu naraw x'azzjoni nieħdu. Ejja nżommu l-petizzjoni miftuħa, nistennew tweġibiet u mbagħad niddeċidu minn hemm. Sur Mejer. Le. Is-Surjar jiena xtaqt insaqsih xara ħażin jekk dan il-kumitat jikkuntatja il-gvern lokali biex jisaqsjom jekk il-Kastija de Leon eh, jekk il-gvern ta' din iż-żona eh, tiddikjarax li din hija żona ta' protezzjoni eh, din hija żona ta' biodiversità li wieħed jista' jqabbilha mal-Alpi u mal-Pirine. Ġifieri ma naħsibx nkun qegħdin nagħmlu xi ħaġa ħażina jew noħolqu problema. Naħseb hija parti mill-monitoraġġ li għandna nagħmlu. Iva. Għas-sistema li se napplikaw il-bira deċidejna li nibatu ħemel it-tri. Imma f'din il-kwistjoni għadna ma wasalniex dak l-istadju, għadna fi stadju tan nofs intermedjaru. Eddin nistennu ħafna mm, risposti għalek eh, nafu li l-Kummissjoni ħadet nota imma il-Kumitat f'dan l-istadju għalija l-iktar importanti li huwa li jkompli dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Istat membru Jekk għanna mistoqsit għall l-autorita reġjonali ridu niddeċidu fuqhom meta jkollna tweġibiet jiena qed nipprova nitroduċi forma xi forma xi sistema. L-ewwel pass huwa li jkollna dialogu mal-Kummissjoni u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Mbagħad meta jkun hemm il-tweġibiet emmek aħna f'dak l-istadju aħna nagħmlu kuntatt mal-istat membru. Naħseb din tkun laħi li jkun laħjar mod biex niproċedu. Imma nafu x'numa l-oġġezzjonijiet eh, tal-partijiet konċernati u wieħed dejjem jisterġa' lihom. Grazzi, ma nafx jekk għanniex nibatu ittra minn ħatana għaxa issa sta l kummissjoni li tkompli bix-xogħol tagħha u tibat it-trid ta' kuntatt jekk jiena fimt eh, l-affarijiet dwar dan is-sit dwar il-park eh, huwa xogħol il-Kummissjoni li tiċċekkja l-affarijiet u mhux għall-Kumitat tagħna. Il-Kummissjoni tagħmel li riċerka tagħha u tinfurmana. Jiena nemmen li il-Kummissjoni Ewropea qed taġixxi kif suppost dwar l-impjanti tal-purifikazzjoni. Tal purifikazzjoni il il kummissjoni għada ma qalet xej jekk din iż-żona għandix tiġi deċiża bħala żona speċifika għal protezzjoni. Il-Kummissjoni qed taħdem fuq l-impjanti. Min għandu jiddikjara jekk il-Pikos d'Ewropa għandix tiġi żona protetta? Eh, hija Spanja li t tiġridi dawn l-affarijiet. Għalhekk jiena kont qed nżomma l-argument tiegħi. U ma nistax nifhem għaliex xi ħadd għandu jkun kontra naħseb għanna nikontattjaw l-autoritajiet u saqsum jekk u miex biħsibom li jiddeċidu li din l-żona għandha tkun protetta jew le. bħal l-Alpi, il-Pirine u l-Pikos d'Ewropa għandhom ikunu zoni protetti, naħseb kulħadd jaqbel ma dan, għalhekk għandna nitolbu l-amministrazzjoni Spanja għaliex għadhom ma deċidowx f'dan is-sens. Iva, jiena ma xtaċ innaqqas mill-importanza ta' dak li jinti qed imma jiena naħseb li l kommissjoni għandha l-obbligu li tagħmel il-mistoqsija li l awtorità reġjonali jekk aħna iddeċidejna li dan is-sit għandu jiġi protett mod partikolari. Sta għal-Kommissjoni li terfa din ir-responsabilità. Jiena xtaqt insaqsijek fl-istess żmien u meta jkun hemm ix-xogħol isir mill-Kummissjoni jekk il-Kumitat tagħna għandux ukoll jibgħat ittra f'dan is-sens. Jiena naħseb li iva l-eżekut aħna u koll nistaw għanna dritt namlu mistoqsijiet u namlu itra uffiċjali l-autoriti reġjonali naħseb li jista' jkun xogħolna wkoll għaliex le. Il-reprezentanti tal-Komissjoni jixtiequ forsi jgħidu kif jaħsbuha fuq din il-kwistjoni kollha jajdunna jekk il-Kummissjoni u xtalija li tikteb Iva, grazzi ħafna, Signora President, jina rappresentant ta' eh, DG MV tal-Kummissjoni Ewropea jekk tinpermetu li nixtieq ngħid eh, li il-Pikos d'Ewropa meta nqablu ma' siti eh, fil-komunità simili huma parti mid-direttiva eh, Habitat u mid-direttiva Natura 2000. Iġifiri, sitt snin wara um, li ġiet adottata din ir-reġjun, ir-reġjun tal-Atlantiku, dan huwa sit li għandu jiġi dekjarat speċifiku ta' protezzjoni speċifika mill-autoritajiet tal-żona. l lista ġeografika li ġiet publikata fil-Bulletin Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea f'Diċembru tal-2004, ġifiri, s sitt snin għaddew f'Diċembru tal-2010 għalek il-bikos d'Ewropa se jiġu dikjarati u se jisiru zona ta' protezzjoni speċifika, imma id-dawmin fi Spanja u fi stati membri oħra eh, jgħidulna li dan eh, isir li biex zona tiġi dekjarata pala waħda eh, protetta, mhix sempliċi kwissjoni ta' semantika, imma hemm ċertu immaneġjar ċertu kontroll li jsir. U fi Spanja qed dan isir permezz ta' pjani ta' riżorsi ta' pjanifikar. U anki tal-mod kif tintuża id-żona. Aħna nafu li hemm dan id-dewmien imma qegħdin nagħtu ftit ċans edin niġbru l-informazzjoni fi stati membri differenti li jiġu affettwati u meta taslilna l-informazzjoni jekk dawn iż-żoni eh, speċifiċi għal konservazzjoni ma jiġux dikjarata bħala tali aħna nibdew il-proċeduri ta' ksur qed nitkellmu għal l-ewwel reġjuni skont in-netwerk għal makaronesika il-reġjun tal makaronesi ta' dan ir-reġjun fil-fatt għal Spanja u l-Portugal għax hemm ukoll l-Azores u Madeira u l-Canaries. Ġifieri dawn kol raw minn minn ġew dikjarati bħala zoni speċifiċi ta' protezzjoni. U meta konna bdejna il-ksur eh, għal din iż-żona għada ma tlestiċ għada fil-fatt għaddejja u marretant il-qorti tal ġustizzja. Din hija situazzjoni ġifir diġanna proċedura ma' Spanja fuq il-dawn iż-żoni li semmejt. Il-kumitati kull deputat għandu dritt li jikuntatja stat membru biex ifakkarhom li hemm id-dewmien u ifakkarhom fil-dmirijiet li għandhom imma l-Kummissjoni wkoll qiegħda taħdem fuq dawn affarijiet kollha. Mm, muchísimas gracias. Mayor? Si, ahora si hay que mandar la carta. ħafna. Naħseb tassew għanna nebatu din litra minħabba din l-informazzjoni. Għanna dan id-dewmien ta' sena, U allura naħseb nistaw nikbu l autorita relevanti tal-gvern reġjonali moti e, eh, mingħajr ovvjament l-ebda approċċ ta' konfrontazzjoni biex ovvjament nfakruhom e, dwar is-sensitività taż-żona. Il-Kummissjoni nafu illi wkoll taħdem fuq dan il-punt u allura irridu pala komitat nikkontottjaw l-amministrazzjoni lokali biex huma jgħidulna għalfej għandna dan id-dewmin ta' sena biex liġi komunitarju tiġi applikata. Skompromiss valja ja auch nicht mehr sind nicht mehr alle Fraktionen. Sujan, iva proposta tiegħi għal-kem aħna provajna niksbu kompromess, hija li jekk għandna nagħmlu xi ħaġa nagħmluha bħala kumitat. u forsi tinja xaġa li għan diskutu fil-laqa tal-koordinaturi. Unżommu l-petizzjoni miftuħa li ovvjament il-Komissjoni xorta waħda taħdem fl-imkien magħna. Que no entiendo, realmente no entiendo por qué tenemos que... Ma nistax nara għalfejn għanna nipposponu xi ħaġa li hija tant ovvja smajna l-Kummissjoni. Dan il-Kumitat għandu jikontrolla t-twetti ta' direttivi Ewropej. U kummissjoni għadha kif eh, spiegatilna li għanna dawmin ta' sena fl-applikazzjoni. Dana kollu eh, jirbot mal-ħarsin ta' natura wara kollox. Allura minn tal-inqas għanna namlu xaħġa pal bħalma tagħmel il-Kummissjoni. Nasib nistgħu nikbutra l-Ispanja, mux bi-Spanja, iżda anki stati membri oħrajn, għalix fi stati membri oħra u kol edin narraw dan id-dawmin. Eh, ma naħsibx li għanna nipposponu d-deċizjoni u minħabba din il-litra. Jina seb li għanna nikdbu l-gvern reġjonali eh, biex nuru interess din il-kwistjoni. Andres, ich möchte schon als Jena naħseb illi qed nirreferi għal problema differenti. Jekk il-gruppi kollha ikunu eh, qed jaqblu eh, f'dan il-każ, dan din tkun ix-xewqa tiegħi? Jekk imbagħad niżaminaw il-kwistjoni, eh, Iktar u dimma ma jfissirx li aħna b'xi mod se nippirikolaw il-petizzjoni, u allura l-proposta tiegħi hija li nposponu d deċiżjoni u niddiskutu dan il-punt u dim il-gruppi kollha għaliex li lin mill-operazzjoni tagħna l mod kif naħdmu ovvjament eh, din hija xi ħaġa tista' tgħin. Din hija talba tiegħi. U ovvjament dan huwa r-raġuni lini tas suġġerimenti tiegħi. So meine Bitte. Okay, Peter, ja, yeah, I don't understand. Peter, minix nifhem issa x'qed tgħid. Aħna eh, hawnhekk hawn il-gruppi kosi kollha il-ħodor, soċjalisti vostra Angeli, gwe, ma nistawx niġu bat nif u għax għanna grupp nieqes. Iva, nappoġġa li għanna nibatu dan eh, din litra. U din se tkun ta' sara kbira jekk bat din kun il-kondizjoni fil-ġejjini. Thank you, Madam President. Sir uh, Cashman, grazzi, Iva, naqbel ma' Signora Oken, jider li għanna maġoranza għonek, uh, eh, fostna li nibatu din litra dan il-komitat għat ma ħasibba darbtejn eh, meta ġi biex jieħu deċiżjoni ta' tip issa ovvjament bidejn il-kummissjoni aħna pala parlament jekk nemnu illi għanna ksur, allura trid titieħed l-azzjoni. Naseb il-gruppi huma rappreżentanti jidir li wkoll li għandna maġġoranza fuq dan grazzi. Also wenn äh, ich bin Demokrat genug, wenn die Mehrheit es will, dann äh, werden wir es tun. <laughs> Jena, äh, ovvjament nifhem illi jekk għandna maġġoranza hawnhekk għandna ovvjament nodu għax-xoqa tal-maġġoranza. Namithori. Tajjeb, mela se nibatu din litra. Ma konniex nibatuha. Li kieku ma konniex nemmnu li tkun prerogattiva tagħna li nabatuha tajjeb. Mela nkomplu. Issa. Għandna petizzjoni mis-Sinjura Helen Maura ta' nazzjonalità Irlandiża fis-sen l-Assoċjazzjoni AUAN dwar eh, oppożizzjoni pozizjoni għal proġetti ta' svilupp inaċċettabbli fiż-żona għal-Manzora uh, eh, dwar l-impatta tal-iżvilupp fil-witt tal-Manzora il-petizzjoni ta' edawnek, għallura jek joġbok tista' tagħmel intervent. Grazzi li nixtaqt nibda billi ngħid li d-deskrizzjoni tal-petizzjoni eh, mhix korretta, l-petizzjoni tagħna hija eh, mresqa fisem persuni illi eh, xtraw djar f'dan il-wiet u issa sabu ruħom il-vitmi ta' kaos ta' pjanar urban u l-abuż f'dan is-settur fi Spanja huwa magħruf u kien is-suġġett ta' diversi resoluzzjonijiet u rapporti fil-Parlament Ewropew bejn l-2006 u l-2009 iżda il-problema għada fostna u edha dejjem tikber. Jiena eh, nistan bikkikom bil-istejjer ta' disprament ta' stress u inkwieti li din l-situazzjoni ehm, edha ti tippreżenta għal eluf ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Biex ikonna kuntest tal-problema, skont rapport mill-Ombudsman tal-Andalusija fl-2000, fis-sena 2000, hemm madwar 300.000 proprjetà illegali fil-komunità autonoma ta' Andalusija. Weħeda, iżda hemm 17 il-komunità awtonoma fi Spanja. Hawnhekk jista' jkun qed nirreferu għal miljun persuna kif ukoll investiment eh, ġenerali ta' biljuni ta' euro. Il-komitat kien eh, simpatetiku lejn il petizzjonati fil-passat, iżda ikompli eh, jgħid illi jista' jintervjeni biss għal dak mindu xaqsam it-twetti tal-liġi Ewropea. Iżda ħna nemnu illi din tassew sew hija kwistjoni ta' attakk fuq il-pilastri essenzjali tal-liġi Ewropea li għandu x'jaqsam mal-moviment ħieles tal-kapital u il-moviment ħieles tal-persuni. ċittadini minn stati membri oħra investew f'ħafna eh, eluf ta' dawn il-propietajiet, l-investiment tagħhom issa f'riskju iżda ma jistawx issa joħorġu mill-investiment jew jitilqu mill-pajjiż billi bijaw il-proprjetà tagħhom għaliex huma issa jafu saru jafu li l proprjetà tagħhom hija illegali. Il-każ tal-familja Pryor huwa każ magħruf internazzjonalment iżda hemm ħafna u ħafna persuni eh, ta' dan it-tip fi Spanja, persuni li investew u issa sabu ruħom situazzjoni fej tilfu l-investiment tagħhom u m'għandhomx tama ta' kumpens u jgħixu mingħajr ilma u dawl jew illi jiffaċċaw il-fatt illi se jitilfu l-proprjetà illi se titwaqqa jew kol m'għandhomx xjuru għall-investiment tagħhom jew inkella tista' tkun situazzjoni fejn għandna diversi minn dawn l-elementi flimkien. U din hija d-dizinċentiva għal persuni li jixtiequ jinvestu fi Spanja u dan jfisser li għanna nqas investimenti fil-pajjiż. It-trattati ħares interessi ekonomiċi tal-konsumaturi ċittadini minn stati membri tal-stati membri minn stati membri oħrajn u koll xtraw proprjetà illegali u dawna lejnuna ta' Eh, aġenti ta' proprjetà illi mhumiex regolati jew sviluppaturi illi eh, m'għandhomx ma jieġibux ruhom eh, skont ċertu salfagwardji jew inkella anki avukati illi huma ħasbu li kienu qed l-istess livell ta' servizz bħal f'pajjiżhom. Hawnhekk qed naraw diskriminazzjoni, diskriminazzjoni anki indiretta għandna investituri ġejjin minn pajjiżi li huma regolati kif suppost u hemm salvagwardji adattati. Huma jistennew li dawn l istandards japplikaw ukoll fi Spanja. Mbagħad huma sorpriżi ħafna meta jaraw li dan mhuwiex il-każ u allura huma qegħdin fi żvantaġġ paragonabli iżda jiddispjaċina naraw illi qegħdin nitkellmu wkoll dwar diskriminazzjoni diretta possibbli. Hawnhekk nirreferi għal rimarki tal-Ministru b'responsabilità tal-ippjanar u l-housing fl-Andalusija illi fid-diskussjoni ta' din il-problema dan l-aħħar irrefera għal grupp ta' persuni illi ġew joqogħdu illegalment fit-territorju tagħna. Naraw u kol numru ta' kazijiet ta' ksur tal-karta ta' drittijiet fundamentali tal l-Unjoni Ewropea, il-karta tapplika meta jiġu applikati regoli tal-Unjoni Ewropea. U eh, dan wkoll japplika meta ikun hemm l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tal-moviment eh, ħieles ta' kapital u persuni. Fuq dan il-punt aħna naraw il-dritt tad-dinjità għal proprjetà u anki li dawn jitilfu proprjetà mingħajr kumpens kienu elementi ta' ksur. Onorevoli membri, Aħna smajna ħafna kliem ta' simpatija dwar din il-kwistjoni iżda ma tantx azzjoni. Aħna issa ma nixtiequx aktar eh, dan l-appoġġ ta' dan it-tip irridu issa liġijiet, liġijiet tal-Ewropa li jfissru aktar minn kliem fuq eh, biċċa karta. Nixtiequ li liġijiet tal-Ewropa isolvu problema illi minn tal-inqas qiegħda tisfretta il-funzjonament ta' suq intern Umbat naraw u koll minnaħa l-oħra edha teqret, tamiet u l-ħolm ta' ħafna. Nispiċċa bit-talba illi il-komunità tisma l-istqarijiet ta' Helen Pryor illi tilfet id-dar tagħha fl-2008 u bħalissa edha tgħix fil-garaġġ tagħha. Grazzi. Uh, from the commission's... Ah, oh, sorry, Mrs. Pryor. Yes. Signora Pryor, jek joġbog. Thank you. Grazzi ġunju 2002 kienem persuna li urina sitt eh, oqsma ta' artijiet li kienu għal beħ fi Spanja u kull parti kien fih eh, madwar 10.000 metru kwadru. Kolla kellom u koll eh, design eh, design eh, djar illi kienu madwar iż-żona. Aħna eh, u koll għazinna pjan sibna avukat u aħna ħallasna depositi. Umbat l-2002 eh, min kienet jibni kellu l-licenzji meħtieġa u li l-bini kellu jibda jimbena f'Ottubru. Fil-15 ta' Mejju 2003 id-dar kienet lesta. Fit-22 ta' Mejju 2003 morna neħxu fi Spanja pala residenti full-time. Kenna l-ilma u kenna id-dawl kif ukoll id-dokumenti kollha meħtieġa. Il-plots li kienu l-oħra imbijaw u rajna li ukoll imbnew aktar djar bil-permessi. Bil Umbat fl-20 ta' april 2004 applikajna għal licenzja tal-bini għal dak li għandu xaqsam l-art madwar il pultana vera tawna il-permess ma għalunnix li jem problema. Settembru 2005 applikajna għal licenzja ta' bini biex nbidlu il-garax u nibnu workshop. Vera tawna il-permess meħtieġa ma għalunnix li kien hemm problema. Mejju 2006 il-Konsil ta' Vera ta' na itra li tajt li l-ħunta eh, revokaw il-licenzja tagħna u kena 15 il-jum biex neħu id-dar kif ukoll il-fdalijiet kollha għaspejjeż tagħna. Jider illi kien hemm każ il-qorti sigriet f'April 2004 u l-liċenzja tagħna ġiet revokata. Il-Ħunta tal-Andalusija biss u il-Kunsill ta' Vera kienu preżenti ma konniex marfa lanqas qabel u lanqas wara l-avveniment. L-avukat tagħna ukoll ġilet għalina un-bata aħna applikajna għal orti kostituzzjonali f'Madrid biex eh, dan il-twaqih jitwaqqaf un-bata jannar 2008 il-ħunta ta' Andalusija ma stenniċ għad deċiżjoni tal-orti kostituzzjonali u ma waslu eh, kmini fid-9 ta' jannar neħħew l-ilma u id dawl li kena u intenatajna satejn biz biex aħna noħorġu mid-dar bl-affarijiet tagħna. Il-ħunta kellu jafu li kenna dan il-każ f'Madrid huma f'dawk is-satejn ednilhom kemm il-darba li kenna dan il-każ f'Madrid u ma kellhomx id-dritt jitlu fil-proprjetà tagħna, ma kellhomx dritt iwaqgħu id-dar tagħna. Eh, thank you very much. The video is playing. Issa hemm video għaddej. Il-qorti kostituzzjonali eh, deċidit favorina, il-gvern reġjonali ma kellux eh, jisma dan il-kas minar l-arfin tagħna, għalix ma kennix id-dritt li rappresentati fil-qorti u bekkin hemm ksur kont l-Kostituzzjoni Spanjola illi mħallef iddeċida deċida l-azzjonijiet minn dak il kas il-qorti eh, ma kienux iktar applikabli. Aħna stennejna li dartana jerġa terġa timbena u li nataw kumpens. Issa l-ħunta ma ċettax id-deċizjoni u appellat il-qorti tal-Merija eh, u ma rebħu. Vera, mbata appellat u eh, komplejna sejrinek aħna inna nejxu fil-garax tagħna għal sentej u nofs mingħajr dawl u mingħajr ilma il-saħq ta' len eh, naqas f'dawn l-aħħar żminijiet u kellu mur l-isptar vera issa talbu illi aħna naddu minn eh, testing psikjatriku għaliex ma jemnux illi aħna eh, batejna minħabba ħabba difikultajiet u stress matul dawn il-ħames snin. Aħna pensjonanti ma minna xej ħażin ma ħaqniex dan it-trattament. Thank you. Grazie.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 hawnhekk eh, għandna rridu nindirizzaw l-entitajiet għal dak li għandu xaqsam il-prinċipju ta' sussidjarjetà u, dan għandu xaqsam ma l-istati membri meta implementaw liġi Ewropea għal dak li għandu xaqsam it-tirtijiet għal proprjetà fi Spanja nistgħu nintervjenu biss meta hawnhekk għandna l-applikazzjoni ta' liġi Ewropea. U issa sissa m'għandniex konnessjoni ta' dan it tip li ġiet identifikata ma jfissirx illi il-petizzjonanti mhumiex mħarsa bħala uh, drittijiet fundamentali tagħhom jista' jmorru Strasburgo jindirizzaw il-qorti ta' drittijiet eh, umani wara li jkunu eh, dew il-mezzi kollha eżistenti internament. Grazzi. Kirja. Signora Andreasen? Grazzi. Dan il-komitat kellu petizjonanti simili u għal dak ta' palta mis-sinjura Pryor għal dala ħarxar xar snin smajna diversi petizjonanti dwar l-istess kustjoni. Jina għajem il-punt darbtejn mal-Prim Ministru Spanjol, it-tweġiba tiegħu kienet biss illi Spanja ta' opera taħt l-istat ta' dritt. Dan huwa stat ta' dritt, jiena ma naċċettax l-argumenti tal-Kummissjoni Ewropea illi marbu dawn il-każijiet. Dawn il-persuni ilhom ibatu issa. Issa wasal il-waqt li nitu azzjoni u mhux biss nitkellmu dwar il-każ u għalek nitlob il-komitat li biex jiprezenta rizoluzzjoni sabiex finanzjament għal dawk il-reġuni li qed jagħmlu dan il-ksur ehm, jitwaqfu mill jieħdu fondi sakemm ikun hemm soluzzjoni li tingħata dawn il-persuni involuti. Jekk dana ma jseħħx, allura jiena se jkolli nindirizza lill gvern eh, tar-Renju Unit biex huwa wkoll ma jħallax iktar il-budget Ewropew sakemm is-sitwazzjoni ma tmurx ma taqlibx għall-aħjar Spanja qed titlef eh, it-turizmu tagħha fi żmien meta hija għaddejja minn kriżi severa. Sfortunatament l-awtoritajiet Spanjoli u l-Unjoni Ewropea mhumiex qegħdin jifmu in-natura ta' din il-problema u mhumiex qegħdin jindirizzaw il-problema b'soluzzjoni urġenti. Is-sitwazzjoni qed taffettwa għal dawn il-problu dawn il-persuni tfisser illi ma jistax ikomplu hekk. aħna pala rappresentanti ta' ċittadini eh, rridu e, azzjoni issa. Grazzi. Uh, Madam Chairman, thank you. Uh, and may I say... Signor President, grazzi. Nishtiq najt li xida li smajna mit-tini petizjonanta naħseb hija l-iktar ħaġa li laqtitni li għatmajt dan il-komitat u nishtiq nofri solidarietà tiegħi li għas eh, nista' nimmaġina li tara l-tfaddil ta' ħajtek u darek jitfarku jitwaqqaw moment wieħed, bajtu xukjat meta rajdak il-filmat. Aħna diġà tkellimna dwar dan l-affarijiet u qed nitbgħu nitkellmu darba wara l-oħra u jiena qed nkun rrabjat estremament, frustrat estremament, dejjem nitkellmu dwar valuri, dwar istat ta' dritt, un mbagħad naraw l-istat ta' dritt qed jiġi mkasbar b'dan il-mod f'dan l-istadju, l-Kummissjoni toqgħod hemmhekk u tajt jiddispjaċina ma nista' nagħmlu xejn għalfejn għoddu namlu l-karta ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali tal-bniedem u is għadem mekkal xejn ma nistawx n-implementawa. U jekk dan ma japplikax f'dan il-kuntest, ċenajdu dwar il-Dikjerazzjoni Universali ta' drittijiet tal-bniedem, il-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Aħna niddependu fuq soċjetà ħilsa u ħilsa u huma minnaħa tagħhom jiddependu fuq istat ta' dritt. L-istat ta' dritt hawnhekk ġi bar fi Spanja u għat jieġiċu bħala ħallalin u mux bħala nis eh, deċenti. Hija xukjenti u hija xaħġa eh, urġenti ħafna. Qed nitkellmu dwar kontratti u drittijiet pubbliċi u qed naraw li dawn huma każijiet li darba wara l-oħra titkellmu dwar kazbir ta' drittijiet. Mhux qed nisimgħu biss minn dawn il-petizzjonanti iżda nafu mijiet u mijiet u mijiet ta' nies oħrajn ċittadini Ewropej, ċittadini tal-Renju Unit minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha huma ċittadini Spanjoli wkoll fejn il-drittijiet tagħhom jiġu ignorati, ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn. Spanja kompli jagħmlu deċiżjonijiet wara li jsaħħu dawn l-affarijiet bil-pariri legali kollha dawn il-kontratti qed jitwarbu. Dan mhux biżejjed u nitolbu l-Kummissjoni tiħol azzjoni Jina personalment nixtieq nappoġġa il-kollega Martres Andresen u li kompetenzisti biex ikunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa sostanzjali u tajba u nittamaw li nwaqfu il-fondi Ewropej hija xi ħaġa imminenti u li tagħmel sens nistgħu nagħmlu issa u nittama li l-kumitat jista' jappoġġa dan il-punt. Grazzi, kollega Cashman. Thank you, Madam Chairman. Grazie, Signora President. Jena kont involut din il-kwistjoni mill-2004 u nixtieq nirringrazzja l Helen Mara għal prezentazzjoni tagħha. Nixtieq nirringrazzja l-familja Pryor li qegħdin hawn magħna wkoll. Nixtieq ngħid li inna nitrattaw din il-kustjoni mux għal 10 snin, iżda għal 8 snin. Il-pozizjoni tal-parlament kien kienet ċara, iżda fir rigward l-urbanizzazzjoni, fil rigward xiri legali ta' bini illegali hija xi ħaġa inaċċettabbli. Nixtieq ngħid li Sinjura Andresin u l kollega Sur Helmer li l-aspetti budgetarja budgetarji diġà ġew votati fir-riżoluzzjoni Awken tal-2009 Edemnek, għalfejn għodun nitolbu li kunem xaħġa li diġanna li huwa vitali huwa li l-ġustizzja fl-aħħar mill-aħħar eh, tipprevali u li l-charter japplika f'affarijiet diretti marbuta mal-liġijiet u direttivi tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid li l-liġijiet u direttivi fuq il-drittijiet tal-proprjetà u l-appella liġi u l-kompens adattat li kieku ġo applikati kienu jiġu solvuti fl-2004 meta aħna solvejna meċċejna rapport tagħna. Mhux qed nitkellem minn xi distanza jiena żort il-post ir-raġun fisem il-Parlament f'tlet okkażjonijiet separati. U traġedja personali edemmek, hemmhekk mhux qed ngħidu oħra, tkellimna ma' nis li ġew mill madwar l-Unjoni Ewropea mhix kwistjoni tar-Renju Uniti u ta' Spanja hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea ta' nies li ħadu dritt fundamentali l movement ħieles fl-Unjoni Ewropea u dritt ta' residenza u dritt li tirtira u li tistudja u taħdem f'kwalinkwa stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, l hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Hawn x'għed nitkellmu, f'ċertu aspetti l-Kummissjoni għandha raġun u tlabtu li tamlu referenza l Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Niedem li kull stat membru rrid ikun firmatarju tagħha qabel ma jkun sieħeb sieħ fl-Unjoni Ewropea u għalek din il-petizzjoni ħat inżamm miftuħa għaliex l-azzjonijiet kemm ta' qabel kif ukoll kurrenti ta' gvern Spanjol mhux konformi mal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Ovvjament, hemm nuqqas ta' aċċess għal ġustizzja li tista' tagħmel medju dan huwa ċar u jiena nemmen ukoll jew fuq livell lokali jew fuq livell raġjonali jew kombinazzjoni jew apposta l awtoritajiet lokali ma żammawx mad-dmirijiet tagħhom. Mhux qed nitkellmu dwar żviluppi żgħar iżolati, qed nitkellmu dwar dan il-każ partikolari sit blokok li huma ta' 10,000 km kwadrat kull wieħed jekk ma taf x'qed tiġri f'dan il-qasam qed tonqos milli tħares il-drittijiet ta' ċittadin li tħares l-ambjent, iż-żona u ż-żona kollha involuta. U aħna votati biex nirrappreżentaw iċ-ċittadini wara kollox u għalhekk hemm ħafna miżuri nitolbu li jkun hemm tribunal ukoll u jiena tipprova nitlob dan mal-Gvern Spanjol. Tribunal li jizum mwaqqaf apposta biex bekk flimkien mal-Ministri u mal-Ministri Reġjonali għaliex kwistjoni kollha tal-awtonomija reġjonali tkompli tikkomplika dan kwistjoni kollha, iżda aħna fil-Parlament Ewropew għandna nitolbu minnu fih u nista' nagħmluha anke mozzjoni fil-plenarja jew inkella forsi mhux mill-plenarja anzi nagħmluha issa Nitolbu l-autoritajiet reġjonali, l-ministri reġjonali u nazzjonali biex jinġabru flimkien sabiex bekk irresqu eh, kummissjoni sabiex bekk nistgħu naraw jekk hemm xi ħtieġa li jkun hemm kumpens adattat u jekk il-nies xtrawx legalment u nisħaq legalment il-proprjetajiet tagħhom permezz tal-servizz ġudizzjarju Spanjol. Iżda fl-aħħar mill-aħħar irrid ikollhom id-dietrijiet tal-pjanar u għandhom id-dritt legali li jkunu residenti hemmhekk. Naħseb li din hija l-unika triq il qudiem u nixtieq nkun onest magħkom dal-waqt ħajkun hemm l-elezzjonijiet fi Spanja u ħajkun hemm ħafna wedit u klim fieraħ iżda nittama li kummissjoni bħal din semmejt naqblu dwara anke mill-kollegi Spanjoli f'dan il-Parlament u anke fil-Parlament Nazzjonali qabel ma naslu għal din il-perjodu tal-elezzjonijiet. Jina personalment nitlob li dan ikun il-kas, għamilt dan mal-EPs Soċjalisti Spanjoli hawnhekk għaluli li l-gvern ta' Andalusja qed taħares li din il-kwistjoni kollha li jkun hemm dritt legali għal dawk il-binijiet illegali, ekku mam msejħa, ma nafx jekk dan u sejseħ, Iżda aħna fil-Parlament Ewropa rridu kunu ċerti li nagħmlu pressjoni biżejjed biex dawn il-wedid firħa ikunu jistgħu jżommu magħhom u jkunu magħmula fil-pront u li l-klim jiġi segwit bil-fatti anke wara l-perjodu tal-elezzjonijiet. Dak kollu nixtieq u nixtieq nagħlaq billi ngħid li nilqa' il-fatt li l-partiti politiċi, l-gruppi politiċi kollha huma involuti f'dan il partiti, pol, gruppi politiċi li ma jemlux l-Unjoni Ewropea. Iżda jiena ngħid li dan huwa l-unika mod biex insalvu din il-kwistjoni hija permezz tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea. Iltqajt ma' Sur Barroso u rrid nara x'jista' jagħmel flimkien mal-Kummissarju l-oħra li lim il-kompetenza legali tagħhom biex jagħmlu pressjoni fuq Spanja. Tidu tiftakru li dawk li qed jitolbu l-azzjoni xorta waħda ħaj ħajċaħdu din dan id-dritt u qed nitkellem dwar gvernijiet ħajċaħdu l-Kummissjoni li jitlu foqsma fejn m'għandhomx kompetenza legali. U għalhekk huwa approċċ bilanċat li neħtieġu nieħdu biex mmorru lil ilm il-politika tal-partiti u ħadd ma jipprova jgawdi politikament għajr il-petizjonanti għax hemm għexieren ta' elif ta' petizzjonijiet li nitkellmu dwarhom hawnhekk. Grazzi. Ikri Signora Auken. Grazzi, President, u grazzi lil petizjonanti li ġew hawnhekk. Skużani ngħid iżda qed nerġgħu nisimgħu għal darb'oħra. Ma stax ngħid li hija l-iktar xieda li laqtitni għax smajt ħafna każijiet simili, iżda huwa każ ta' dieqa nista' nappoġġa dak l-sur Cashman u nixtieq inżid xifti ta' affarijiet. L-ewwel nett lill-Kummissjoni. Iva, dejjem it-tweġiba standard li tgħidu mhux kompetenza tagħna, tistgħu tmorru fil-Qorti ta' Drittijiet ta' Strasburgu u tafu li din hija strateġija li ħatoħnoqna. toħnoqna għax tieħu għexieren ta' snin li l-affarijiet jimxu l-qoddim fil-Qorti ta' Strasburgu. U Tistaw timmaġinaw kemm diġà nitrattaw din il-kwistjoni u kemm ikun fadal snin jekk jimxu ma' din il-modi. Iżda il-maġġoranza fil-Parlament votaw favur ir-rapport tiegħi u dan x'ifisser fisser ifisser li aħna fil-Parlament nistgħu nitrattaw dawn il-kwistjonijiet u għandna nitrattaw dawn il-kwistjonijiet u nemmen il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-fatt li anki jekk ma nistgħux napplikaw iċ-charter iva Iżda min kienet ifassal il-paragrafi jaf li ma nistawx nużaw il-ċarter, iżda dan ma jfissirx li ma nistawx nużaw il-kwistjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-bniedem f'dan il-każ. Għanna trattat l-artiklu 2 li għandu il-valuri bażiċi u dawn mhumiex affidabli sa ċertu punt. U jekk ma nimxux qudiem nistaw naqbdu u nal-uħda l-komitat, għax nistaw namlu jekk ngħidu li dan ma jeplikax taħt il-trattat. Iva, nabżon li nimxu l-qoddim u nishtiq nfakkarkom kollegi li deċidejna li konna smiħ fuq il-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem għalix issija ta' djanti li nqoddu nisimaw mill-Kummissjoni li mhix kompetenza tagħna, iva hija kompetenza tagħkom ukoll u forsi nistaw nsibu modi ġodda u għanna nieħdu xi rikomendazzjonijiet mir-rapport tiegħi ukoll. Kif semma il-kollega Cashman. Nixtieq ninżid ukoll li forsi tistgħu tiftakru x'ġara bil-budget fil-ħarifa tal-2009 wara l-elezzjonijiet. Ġejna ngannati arqobina fil-Kumitat tal-Budget għaliex kellna emenda ċara skont dak li deċidejna fir-rapport tiegħi li minħabba u kien fi rigward Valencia, iżda tista tiġi applikata f'postijiet oħrajn ukoll, li jekk ma jkunniex titjib ċar għandna waqfu il-fondi sakemm ma jkunx hemm titjib. U din l-emenda daħlet eh, minn wara għaliex wara li ftehemna x'naħseb li kienet frodi biex ngħidu hekk fil-proċedura x-xogħol tagħna. Naħseb li għandna nippruvaw nerġgħu nagħmluha u nkunu aktar ħerqana sabiex bekk il-membri tagħna ninvolvuhom fil-Kumitat tal-Budget, naf ġara u naf li ħanappoġġa wkoll li għanna naħanlu l-affarijiet tal-politika barra Iżda dak li nistgħu nagħmlu wkoll, ma nafx eżatt kif, huwa li l-kumitat jista' jressaq emenda għal budget U nkun nistgħu nibgħatu wkoll l-ombudsman. Ma nafx eżatt kif nistgħu nkunu ċari kif nistgħu nagħmlu dan l-affarijiet tajt il-kellima, iżda forsi nistgħu nitolbu li jkun hemm emenda għal budget u naraw kif dan nistgħu nagħmluh. Mhiex esperta iżda naħseb li tista' tkun possibbli għax hija inaċċettabbli li issa nużaw dan il-mod biex noħorġu minna u rridu nżommu ma l-eluf ta' petizzjonijiet li għandhom l-maġġoranza huma Spanjoli. Nixtaq ngħid. Mhumiex turisti minn barra, iżda l-maġġoranza tal-petizzjonijiet mir-rapport tiegħi kienu Spanjoli wara kollox. Din il-ġimgħa ħaniltaqgħu Għanitkelmu dwar il-liġi tal-kosta u hemm problemi kbar marbuta ma' din il-kwistjoni. Hemm kwistjoni normali u mhux normali biex ngħidu hekk. Hemm Is-sistema Spanjola qed nistennew li twieġibna sa tmim ta' din is-sena u naf li ħafna każijiet li kienu ovvi kellhom jitresqu l-qorti u kien li ċittadini li kienu rrabjati miegħi u nista' nifhem għala għaliex Inut li tmur il-qorti wara kollox, hija sitwazzjoni fej darba wara l-oħra li l-qorti ma tistax titratta din il-kwistjoni għandhom wisqis u l-ispejjeż qed ikompli jiżdiedu. Meta terbaħ każ. Jekk ikunu b'saħħithom iktar minnek finanzjarjament jistgħu jibqgħu isemmu l-każi darba wara l-oħra li resqu il-qorti u fl-aħħar mill-aħħar ikollok ċedi. U Għalhekk għandna nżommu l obbligi u d-mirijiet tagħna biex nkun nistaw nħarsu drittijiet bażiċi ta' ċittadini tagħna u anke drittijiet ta' proprjetà kif ġi diskrit l-imna stess. Grazzi. May I ask a question? Nista' jiena eh, poġġi mistoqsija? Nista' Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-petizzjonanti wkoll. Dawn spjegawna il-problemi x'inhuma. Il-kwistjoni hija verament waħda serja u kif kemm għadna kemm smajna l-kollega tgħid. Millum għal għada il-ħajja ta' bniedem tinqeret u x-xogħol kollu ta' din il-ħajja ta' bniedem tinqeret. Meta jiġru dawn l-affarijiet ma nistgħu nagħmlu xejn biex ninfluenzaw l-affarijiet u għalhekk insaqsu li l-anfusna għaliex neżistu, għaliex għandna Unjoni Ewropea. Edem għal xejn, edin għaw insaħnu il-bank, għal xej il-valuri ekonomiċi, valuri politiċi. X'jiġri minnhom? X'se nagħmlu? Kif saqsaw tajjeb il-kollegi. Jiena fil firma tiegħi l-Unjoni Ewropea trid tara li jaħdem is-suq intern, li kunem aċċess għalih, naraw li rispettati l-liġit tal-ambjent, imma wara kollox id-dritt tal-ċittadini tagħha l-iktar li għandha li għanda li jimporta minnhom il propieta tagħhom, liġijiet marbuta mal propieta mal-bini, Għalek, jiġru fej jiġru l-affarijiet f'Spanja fil-Ġermanja ma importax għax iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu żgur li għandhom id-drittijiet tagħhom u dan ir-rilevanti ta' fejn tinsab darhom. Iridu jkunu jafu, iridu jkunu ċerti li darhom hija mħarsa, mhux l-ewwel darba li qed ngħid dawn il-kliem. Nafu li hemm każijiet fejn l-istat għandu jieħu passi, għandu jagħmel xogħlu. U nafu wkoll li l-istat kultant irid jieħu proprjetà ta' tan-nies jagħmel l-appropjazzjoni. Għalhekk dan il-każ rridu naraw li l-petizzjoni tkompli għaddejja tibqa' miftuħa u meta naraw għax kull meta jkun hemm ksur ta' dan it-tip l-affarijiet iridu jibqgħu miftuħa jiena naqbel mal-kollegi meta qalu li għanna il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u hemm bżonn li d dipartiment Legali, Dipartimenti Legali, ituna it-tweġibiet li aħna nitolbu għalihom. Nistaw kol insaqsu l-pariri l-esperti oħra li jista' jkun ikollhom idea differenti. Din il-kwistjoni mifruxa u għanda ħafna affarijiet li jorbtu maħħa. Anki jekk aħna għanna ideoloġiji politiċi differenti, problemi bħal dawn ma nistawx nammettuhom, ma nistawx għom jibqgħu għaddejjien. Il-kol għandna bżonn nirriflettu fuq dan għalhekk jiena nitlob li nerġgħu niddiskutu din il-kwistjoni kollha, il-kumitat jista' forsi jis kif nistgħu nistgħu nkomplu. Problema li għada ma spiċċaċ nispera li xi darba nkunu nistgħu nsibu tarf ta' din il-problema hemm bżonn nibatu ittra li l-istati membri kollha għax dawn l-affarijiet jistgħu jiġru fl-istati membri kollha anki jekk forsi jkun hemm xi stati li ma tantx juru interess f'affarijiet bħal dawn. jina naħseb li din il-kwistjoni kollha irridu nerġgħu niddiskutu għal oħra. nistaw ukoll diskutu ma' kollegi f'kumitati oħra. U irridu naraw ukoll xinu dak li aħna nistgħu nagħmlu, aħna eżattament x'nistgħu nagħmlu. Anki fil qata tal-koordinaturi se nkomplu nirriflettu dwar dan. Hawnhekk għandna kwistjonijiet ta' dritti ta' proprjetà ta' ċittadini fl-istati membri kollha tal-Unjoni. Għanna l-eżempji ta' situazzjonijiet każijiet fl-Irlanda, fil-bini fej ikunem zoni fej ikunem ħafna qarar Kwistjonijiet li jaffetu ċittadini kollha il-dritt u l-liġijiet tal-bini għandhom jiġu rispettati kull imkien fl-Unjoni u kif qed naraw bħalissa dan e, dan ma jsirx. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid lill-petizzjonanti li jiena solidari magħhom. forsi s-sur e, il-sinjur li tkellem qabel fil-mikrofon. Fjannar tal-2010 konna saqsina kemm il-Kummissjoni u l-Kunsil, anki fi żmien meta wrejna solidarjetà, konna edna li hawnhekk hawn każ ċarissimu. l-amministrazzjoni li ċertu pjanifikar, iċ-ċittadini huma vittmi ta' amministrazzjoni ħażina. Hemm 30 kunsill lokali differenti li ġi affettwat, ċittadini li talbu licenzji l-kunsilli lokali tagħhom biex jibnu d-dar tagħhom il-permess natalhom imma imma peress li jkun hemm il-kompetenzi tal-urbanizzazzjoni taqa' fuq il-livell reġjonali peress li ma jkunx hemm eh, koordinament bejnietom min jkun il-vittma ovvjament min jkun xtara proprjetà u jrid jibni. ċittadin, ċittadin jagħmel xogħlu, jitlob għal permess, joħorġilhom il-permess, allura jimmaġinaw li kollox eh, mexa tajjeb. Imma kif qed naraw l-affarijiet mhumiex hekk Hawnhekk f'din iż-żona kien hemm iktar minn 12,000 dar li ġiet mibnija b'mod illegali. Mhux tort ta' ċittadini għax l-amministrazzjoni lokali tatulhom il-permess. Issa qed naraw l-idea hija kif dawn dan il-bini l-fuq me 11.000 11.000 u fuqhom u mbagħad jibqa' xi eh, ftit mijiet oħra, imma eh, naraw kif jistaw jiġu jisiru legali. Għax wara kollox mill malada il-nies li xtraw il-bini u ħadu l-permess ġew imqarqa mill-amministrazzjoni. Din hija ħaġa li ma tista' qatt tkun aċċettata. Hemm bżonn niggarantixxu il-fatt li jkollok ċittadin ma jimpurtax mill ma pajis ikun ġej, imma jmur f'pajis ieħor, f'istat membru ieħor, u ikollu l-permessi kollha tal-bini, dan għandu jkun ċert li hemm in-normi legali kollha li ġew rispettati. Iċ-ċittadin ma jistax jiġi imqarra mill-amministrazzjoni b'dan il-mod. Għalhekk jiena wkoll naqbel ma' inizjattivi li issa ilna niddiskutu qed niddiskutu dwar drittijiet tal-bniedem hawnhekk, id-dritt għal post fejn toqgħod għal dritt li inti ikollok id dritt li tistrieħ, speċjalment specialment nis li, eh, li nefqu ġidhom kollhom biex jibnu fejn joqogħdu. Għal dawn il-fatturi kollha l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa il dritti tal bnidem hija kwistjoni li dejjem nistgħu nresqu meta rridu nresqu nitkellmu fuq l-argumenti tagħna. E, kien hemm żball min-naħa tal-amministrazzjoni u bekk saru fitmi il-ċittadini Ewropej. Grazzi. Now... Sur Buzuttin? Ek joġobkom fil-qosora x verament ħarbinna minn idejna l-ħin. Grazzi. Grazzi, Signora. President, ovvjament jiena wkoll kommos wara li smajt il-petizzjonanti u jiena ninaqat ma dawk li diġa row l-ispirtu ta' solidarjetà. Ma danna kollu ridu u koll napprezzaw il-fat li jekk il-regoli Ewropej ma nkisrux <laughs> għal xej edin inħab u nejdu kummissjoni fir risposta taħħa referit għal karta ta' drittijiet tal-bniedem u anki kwotat il-partit eżattament fejtejt li din mux ma tapplikax hawnhekk imma il-petizjonant ressa ukoll il-moviment tal-kapital, il-moviment ħieles għalhekk jiena nifhem li jekk irid nixtri proprjetà fi Spanja u xaħat jgħidli li ma tistax tamel dan, ksur ta' kif qed jimxi l-kapital minn pajjiż ieħor, imma jekk jiena nixtri il-proprjetà umbat mbagħad l-awtorità e, waqqaw li l-bini m'hemmx ksur tal-moviment e, ħieles tal-kapital. Għalhekk jiena nixtieq nindirizzaw dan il-punt. Aw ksur hawnhekk tal-moviment ħieles tal-kapital għax jekk il-bini jitġarraf, jitwaqqa mill-autoritajiet, x'naraw hawnhekk li qed joħloq preċedent il-fatt li naqqas l-inċentiv għal nies oħra li jmorru jixtru u jibnu ġo Spanja. Ġifiri, dan jista' jkun għalhekk sur ta' moviment jelessa ta' kapital. Nixtieq kollu li rappreżentant tal-Kummissjoni tgħidilna jekk din il- kwissjoni ma ddiċ fil-qorti tal-ġustizja mħabba l-ksur ta' movimenti l kapital u x'kienet is-sentenza. U jekk le, forsi għanda l-kommissjoni tiħu din il-kwistjoni il-qorti peress li hemm verament disgwit dwar l-interpretazzjoni tal-ksur tal-moviment ħiles tal-kapital. għalhekk jina l-kommissjoni nitlobet indirizza dawn il-punti preċizi, speċifiċi. Grazzi. Grazzi. Senjura Harkin, grazzi ħafna, senjura. Jena nil ħom hawnhekk il-petizzjonanti u qalu li ma jridux joqogħdu jisimgħu e, simpatija tagħna ma bħalħat ħadd ieħor jiena nixtieq nidilhom jien solidari magħhom. Nixtieq nejt li numru ta' nis f'dan il-komitat issa ilhom jaħdmu is-Sur Cashman u s-Sinjura Oken ringrazzjom jiena kont isni eh, fuq wara nagħti l-appoġġ tiegħi nejn imma ma kontx eh, minn ta' qudimnet naħdem irridu issa naraw fejn sejrin. Naħseb li huwa importanti ħafna li f'dan il-kumitat inkunu onesti ma' ċittadini li ma jit jitilqux minnaw bil-ħsieb forsi bit-tama zejda, tama li aħna stess ma nistawx inweduhom. Meta nitkellmu fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, nafu issa x'inhuma l-fatturi. Għalek hemm bżonn irridu l-ewwel nett qabel kollox inkunu onesti ma' ċittadini. Issa fejn sejri minnaw. Kien hemm numru ta' suġġerimenti li smajna u forsi l-axħar kellim tkellem fuq il-movimenti rest tal-kapital, tal-flus, naħseb din hija xaġa li għanna ehm, nistudjawa. Umbat ukoll ehm, emenda tal-budget minn dan il-komitat forsi ukoll nistaw naraw progress naqblu ma dan kollu ma l-appoċ mux bizzejiet rridu kon kunu l-esti li namlu l-almotana li l-gruppi tana u kol ikunu jistijatu l-appoċ taħħom biex forsi fl-ħar mill-ħar naslu. Is-sur kaxment kellem fuq tribunal għalix le, forsi tamin, eh, ja jista joħroġ xi ħaġa minnu, imma di punt tal-aħħar jien li xin inqajjem. Joħroġ minn każ li kellna fl-Irlanda dwar il-permessi tal-planning l-endurement clauses. F'dawn il-klawżoli nsibu restrizzjonijiet fuq il-persuna. Ġifiri, il-permess għal-bini inata imma meta l-persuna kella bil-fors toqgħod fid-dar għal xi perjodu ta' ħames jew sitt snin. Kien hemm mistoqsijiet fuq dan. U eh, il-punt kien il-, -il il-libertà ta' l-establishment. Iġifiri, għan nispiega ruħi, jekk kellek persuna li kellu attività kommerċjali mid-dar, mux bis biex joqgħod fiha d-dar, jekk kellu attività kommerċjali mid-dar, kien hemm u il-Kummissjoni kienet talbet l-autoritajiet lokali biex jibdlu il-liġi fuq dan. U l-autoritajiet lokali kellhom jagħmlu dan. Ma nafx għawx rabta, ma ta' min forsi jistudja dan il-kasb ta' petizjonant ieħor. Tajjeb li naraw ġifiri wkoll il-Kummissjoni x'għandha tgħid dwar dan kollu, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Ċiċiste. Grazzi ħafna, Senjura President, jien jirilli li dawk li huma responsabbli l-awtoritajiet fl-Ispanja għandhom verament minn xiex jistħu. Verament għandhom jistħu li din is-sitwazzjoni għada għaddejra. Jien jidir li li dan mhux aġir ta' demokrazija fi stat ta' dritt, imma huwa aġir ta' stat totalitarju. U verament eh, eh, aħna maġba li dan qed jiġri fl-Unjoni Ewropea hija sitwazzjoni verament ta' frustrazzjoni kbira. U aħna ovvjament anki jekk aħna frustrati immaġinawx qed iħossu l-petizzjonanti. Isu ma nistaw insibu, ma nistawx inti insibu tarf ta' din il-kwistjoni kolla. Sinjura Oken, il-proposta taħħa naqbel maħħa verament tila għaddejja taħdem imma ħna bħala kumitat naħseb li verament għamlu sforz determinat jem kawza ta' ġustizzja eh, li għanna nirranġawa ma' nix naqtaw qalbna. Jina eh, għadda minn widnejja minna l-awdnija li fl Spanja hemm ħafna postijiet vakanti ġifiri vojta mħabba il-krizi tal-proprjetà, il krizi eh, ekonomika għalhekk wieħed issaqsi għaliex qegħdin iwaqgħu djar fejn joqogħdu n-nies u ma joqgħux id-djar vojta fejn ma joqgħod ħadd. X'loġika dikki? Għalhekk nalaqgħu, Sinjura President, u ngħid li sitwazzjoni bħal din Mhix ħaġa tal-iskantament li n-nis fil-ġibilta li għawnek jena nir-reprezentu f'dan il-parlament mandom lebda xewqa li jinaqdu ma' Spanja wara li tagħmel it-talbit meta naraw talbit ta' Spanja. Spanja iridu they have to put their house in order, iġifiri skużawni għal fat li qed nuża l-klim bl-Ingliż biex imma infijem il-kelma house biex jagħmlu l-orni fil-laġir fil tagħhom. Grazzi. Thank you, Chair. I just wanted to come back on the... Jina xtaqt. Nerġa nitkellem dwar ir rapport ta' Sinjura Awken fejn nitkellmu fuq il-fondi li jiġu frizzati, li lassi jiġu frizzati, jekk ma nsibux tarf tal-problema. Is-sitwazzjoni ma ġietx eh, solvuta għalhekk imżon nieħdu nazzjoni issa hawnhekk. Illum iridu ngħidu li il-fondi għandhom jiġu ifriżati. Nixtieq ngħid ukoll li s-Sinjur Awken qalet li r-rapport tagħha jista' jaddi għal vot fil-plenarja b'maġġoranza imma niftakru li ma kien hemmx unanimità. U l-idea hija li anke l-maġġoranza tal-deputati Spanjoli kienu jew astjenaw jew votaw kontra. Hawnhekk għandna fattur importanti. Iġifieri Għawnek naraw l-importanza tal komita tribunal, ta' grupp li refera li su cashman. Ġifiri, biex kunem rappresentanti tan-nis, nafu li jem spanjoli stess li għedin li huma vittmi tal-istess situazzjoni. Ġifiri, jina, jekk minn ma nifutax favur il-rapport ta' Sinjura Awken, ma, ma nistax nifhem kif se jkun hemm possibilità li komitat jew tribuna bħal dan wieħed jista' ukoll waqfu. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa eh, ta' natura politika għax hawnhekk jiġifieri qegħdin nġibu riskju għal koeżjoni fl-Ewropa. Eh, Il-fondi ta' koeżjoni ma naħsibx li nkunu qegħdin eh, insowu sitwazzjoni. Is-sur Buzuttin għandu xaġa xejt? Anzi, eh, talab il-Komissjoni eh, xi affarijiet, il-Komissjoni l-Estat rispondi ma nisimgħu sur Kaxman qabel. Grazzi ħafna, Signora President. Għalhekk jiena dejtlek ir-rapport ta' Sinjura Awken biex inkunu ċari. X'qed jgħid dana, x'qed jitlob? Qed jitlob biex dan il-Kumitat jitwaqqaf, jirrikonnoxxi u kol il-fat li il kasimur imur fil-qorti tal-ġustizja fi Strasberg hemm kumpanija Ingliża li qiegħda tipprepara dan kollu. Rekomendazzjoni 33 il-kumpens u em, em, li jinti tiħu dak li jixraqlek. Anki il-possibilitajt li bil-budget. 34 fakkar li direttiva tal-prassi mux eh, ġusti u il-fat li wieħed jista' jirrikorri għal-kumpens. għal kumpens meta inti tkun vittma ta' prassi pal dawn biex iknem u kol sanzjonijiet forsi fuq dan ma tistax tirrisponduni mill-ewwel imma għaw possibilità li għaw ksur ta' regola Ewropea u xwieħed jista' jagħmel ġifri meta jmur l-Qorti tal-Ġustizzja dwar dan. Għalhekk għal dawk li eh, votaw favur il-rapport ta' eh, Signora Awken eja nizguraw li dan issa jidħol fis li jiġi implementat. L-affarijiet sempliċi minn hawn l-qudiem. Grazzi. Just a question on Mistoqsija dwar il-ħelsin ta' stabiliment, freedom of establishment, grazzi. Uh, Min il-mistoqsija kjoġbok l-Kommissjoni? Harkin, il-mistoqsija tijak lil min indirizzata, skużani Iva. President, minna mikrofonu. Eh, Sisħeċta, kirja prodri. Eh, je pense... Jina naħseb li sur Cashman għandu għandu raġuni fakkarna fuq il-prinċipji ta' regoli ta' liġijiet li wieħed jista' applika f'dan il-każ prinċipju importanti huwa il-kumpens, kumpens xira għal xi ħadd li teħedlu il-proprjetà tiegħu minn stat membru. F'sitwazzjoni ġifiri ugwali deċiżjoni ta' stat, tal-istat. Huwa prinċipju li tuż tuża l-qorti ta' dritt tal-bniedem għal ħafna żmien u anki ovvjament fis-Stati Membri tagħna. Madana kollu jina naħseb li hawn kwistjoni ta' prinċipju li rridu niddiskutu. Ek namlu ftit, nimmaġinaw ftit, namlu ftit fiction eh, legali, jekk unejdu, kieku l-karta ta' drittijiet tal-bniedem ma lix teżisti, il-situazzjoni ma, tinbidilx l-artiklu 61 artiklu 1, 51 artiklu 1 li limita il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem, speċjalment l-applikazzjoni tal-regoli tal-Unjoni mhix ħaġa li toħroġ mill-karta. Ovvjament isibu kollox konsolidat fil-karta mill-sittinijiet. Iġifiri, ilu jeżisti mill-bidunet. Eh, dak iżmin qasbis kena konna naħolmu li konna karta. Kienet il-qorti ta' ġustizzja li stabbilit dan kollu li ta' sentenza l-qorti fil-Lussemburgu. Rispett ta' dritt tal-bniedem imma il-kompetenza eh, għal e, dritti tal bnidem ġifri jekk ma jkunx hemm il-liġi Ewropea. Dwar il-ċirkolazzjoni ħilsa tal-kapital u anki ta' establishment, jiena minn speċjalista ta' dawn l-affarijiet laqas fi drittijiet tal-konsumaturi, imma biex nkunu onest, minn dak li nista' ngħid jien tal-liġijiet tal-Unjoni ma narax għalfej għandu jkun hemm ostakolu għal eh, ċirkolazzjoni libera tal-kapitali il-Kummissjoni tistudja dak li qajjimtu intom, ġifri anki għal l-establishment, imma jiena ma tantx nista' nara fejem il-problemi. Grazzi, Signora President. Mr. Busuttil. Sir Busuttil. Forsi nistaw insegu dana kollu bil-miktub mill-Kommissjoni. Il-Kommissjoni tista' tina tweġiba studjata ta' dawn il-punti għaliex jiena naħseb li dana kollu tagħmel differenza kbira, grazzi. I, I think there were three points. Għasab kienem tlet punti. il punta ta' Marian Harkin dwar establishment, il-kummerċi leali lejn konsumaturi, unbat anki il-punt tijak dwar il-ċalli u l movement tal-kapital. Uh, we asked from the Commission. Iva, għedin nitolbu l-Kommissjoni li twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha li smajna l-lum? Il-Signora Hawkin. Anzi, il-Signora Hawkin. The Commission is just very, I must say, very reliable. Il-Kommissjoni għan twieġeb li mux kussjoni tagħna, mux aħna responsabli. U fit-trattat il ġdijt għan artiklu 2 li korrispondi mal-artiklu 7, hemmhekk għandna diversi livelli. Inti tista tuża wkoll eh, kwistjonijiet u tqajjem kwistjonijiet skont il-każ, allura naħseb li għat għandna possibilità li nagħmlu xi ħaġa. Eh, kollega Cashman għamela din il-ħaġa u fil-fatt semmanna ħafna possibiltajiet dimna u allura aħna issa irridu nidu situazzjoni ċerta serjeta Għalli ċanna l medzi sabiex ċerti affarijiet isiru u għek għanna namlu. One possibility is that we could have an oral question with. Forsi se jkollna mistoqsija orali bid-dibattitu dwar kwistjoni biex eh, naraw xamlet il kommissjoni dwar eh, it twettiq ta' rakkomandazzjoni fih dan ir-rapport Awken ta' 2009 dan ikun mezz sabiħ aħna nittrattaw il-kwistjoni ta' eh, eh, kummerċ zleali iżda naħseb illi is-soluzzjonijiet hawnhekk qegħdin fir-rapport Awken u għalfejn għalma noqgħod nivvintaw soluzzjonijiet oħrajn. Forsi il-koordinaturi jistgħu eh, jgħisu dan il-punt ikonna orali, mistaqsija orali bil-dibattitu aktar mill-li xi Ich wollte das letzte genannt unterstützen, also überprüfen in der Koordinatoren. Stat, napoġġa dan l-aħħar punt fil-qata l-koordinaturi nistgħu nerġgħu nivverifikaw is-sitwazzjoni. Meta kellna lat dwar il-ħarsien tal-kosta Spanjola, kellna sitwazzjoni differenti. Għawne kien nitkellmu però dwar drittijiet ta' proprjetà u jiena favur mistoqsija orali fih dan il-Parlament iżda Punti għu dan. Fil-laqa tal-koordinaturi għanna niddiskutu meta eh, eh, nikbu din litra eh, li anki Sur Cashman referja għalihom għaliex għandna l-awtoritajiet lokali involuti li jistaw li qalu iva tista' tibni umbat fuq livell ola ta' gvern ġifieri l-ħunta tal-Andolosija qalet umbat li le dan kollu legali u ovvjament mbagħad waqgħet id-djar. Allura rridu nikbu lilhom ukoll. Din xi ħaġa nistgħu diskutu mill-ġdid fil-laqgħa tal-koordinaturi. Issa dwar dak li qalet il-Kummissjoni dwar il-Moviment Ħieles ta' Kapital u li mhix involuta fil-din il-ħaġa, din hija xi stramba dan ifisser illi meta jiena eh, nieħu kapital tiegħi Spanja nibni dar hemmhekk, eh, il-Kummissjoni fil-fema tagħha eh, mekk hemm iċ-ċaqliq ta' kapitali Issa bħat ħadd joħat li dari u nitlef flusi. Allora, din xaġa stramba li ma tinti tajt li da ma li il-moviment ħieles ta' flus. fil jiġifieri inti tista' tiħu flusek eh, pajis ieħor u mbagħad tista' titlef dawk il-flus. Eh, eh, il-ċaqliq ħieles tal-flus ifisser li inti tiħu il-flus pajjiż ieħor tista' mhux imbagħad inti tara illi titlef flusek u allura il-moviment ħieles ovvjament jfisser e, illi jekk wieħed joħodlok flusek u jneħilek drittijiet tiegħek, allura e, fejn, fejn se nispiċċaw b'dan il-prinċipju? Jiena ovvjament minix espert politiku, iżda xin kun nafxie xi dan il-każ. Tajjeb ħafna, forsi il-petizzjonanta tixtieq ta' meċi kommenti tal-aħħar jogħġbok? Um, I would like to... Jena xtaqt najt li huwa ċar issa li l-istaġnar minn naħa tal-Komitat li Komitat jieħu għatani fuq il-kwistjoni hija t-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea li kwistjoni mhijiex koperta mit-Trattat Ewropew u allura mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għaliex din mhix applikabbli. U allura jiena nixtieq nappoġġa il-kumment ta' dan is-Sinjur illi jappoġġa il-fema tagħna illi żewġ elementi ewlenin ta' trattatu ma' milquta minn din il-kwistjoni u dan għandu jaqsam il-moviment ħieles ta' kapital u l-moviment ħieles ta' persuni u allura jiena nixtieq nappoġġa it-talba l-Kommissjoni li tispjega lill-Parlament u l-inna bħala petizzjonanti għalfejn din il-kwistjoni mhijiex koperta mit-Trattat Ewropew. Issa dwar it-tieni kumment tal-Kummissjoni illi dawk mill-quta mis-sitwazzjoni ta' abbuż urban għandhom jieħdu l-każ tagħhom lill qorti ta' eh, drittijiet umani wara illi wieħed ma jkollux aktar eh, eh, toroq ta' rikors fi Spanja. Jiena nimmaġina li intom tarfu illi ovvjament Eh, sistema ta' Strasbourg tfisser illi jemmek ikonna anki sa' 14 sena biex wieħed jasal għad-deċiżjoni. U allura mbagħad ħafna minn dawn il-persuni ikunu mbagħad ħallewna eh, qabel ma nkunu wasalna għal xi tip ta' rikors fih dan is-sistema. U allura kif semmew diversi kellima diġà jekk persuna jkollha biżejjed flus u inti kontra dak li aħna qegħdin nippruvaw niksbu, ġifieri l-ġustizzja, allura din il-persuna tista talaqna għal ħafna snin fis-sistema tal-qrati. U allura mill-ġdid ngħid illi ovvjament qegħdin indewmu l-ġustizzja u dan ifisser li maħniex qegħdin nieħdu ġustizzja f'termini ta' rikors. U xtaqt dan il-kliem u kol norbot mal-punt il nishtiqu li l-Kummissjoni tajdinna għalfejn dan mu kollu mu wix kopert mill-trattat ta' l-Unjoni. Grazzi. Uh, iva, tajjeb naħseb li jekk bekk kenna diskussjoni twila fuq kwistjoni tant importanti biex nikonkludu. Fil-laqa li jmiss tal-koordinaturi se niddiskutu il-possibilità ta' mistoqsija orali matul il-plenarja dwar din il-kwistjoni fl-istess waqt. Nistidnu l-Kommissjoni sabiex twieġeb għal mistoqsijiet illi kenna illum. Grazzi ħafna. Mikrofonu l kellima The petition of Mr. Bent. Petizzjoni ta' Bente Zuxlag Jensen minn Danimarka issa. Atti illegali brabta mal-bini ta' Lukanda festepona fil-viċin ta' Malaga fil-nofsinar fil ta' Spanja. Sur Florido forsi tista' tispjegalna minnaħa tal-Kummissjoni situazzjoni. Grazzi President. Din il-petizzjoni għandha x'taqsam ma' proġett għal iżvilupp għal żvilupp turistiku fl-Andalusija, fl-Ispanja. Il-petizzjonant jirreferi għal proġett għal bini ta' lukandi u djar fis-sit ex-sit ta' lukanda fiż-żona fejn jgħix il-petizzjonant il petizjonant qed jindika l-affetti eh, negattivi fuq l-ambjent tal-proġett li huwa fil-qrib ħafna ta' spazju litorali għal pubbliku. Dan huwa proġett privat approvat mill-awtoritajiet pubbliċi. Dan il-proġett qed iseħħ ħdejn eh, zona Matas Verdes, zona ta' importanza komunitarja, parti minn Natura 2000, u bekk għanda tkun parti minn netwerk ekoloġiku ta' l-Europa ta' Natura 2000. il prezenzjonant qed jgħid li dan il-proġett jinvolvi il-tuħ ta' diversi siġar u l-erda ta' waħda mill-ftit eh, zoni preservati kif suppost fil-Kosta del Sol, 3 km ta' spazju litorali ta' Estepona li eh, hija zona fejn hemm ħafna speċi endemiċi Il-petizzjonant jikundanna l-fatt li l-autoritajiet ma ux valutazzjoni tal-impatt ambientali u ma jridux iħarsu iż-żona. Is-servizzi tal-Kummissjoni investigaw il-każ u l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fid-dawl tal-liġi Ewropea applikabli eh, fejn titħol l-ambjent ovvjament il-Kummissjoni tista' tintervjeni sa fejn jippermettu il-kompetenzi tagħha u l-ippjanar u b'ban huwa il-kompetenza tal-Istat membru aħna isna wkoll liġi ambjentali tista' tapplika f'dan il-każ. U għanna direttiva tal-valutazzjoni ambjentali għal proġetti direttiva li għandha xtaqsam ma' svilupp eh, urban u svilupp turistiċi li lien mill ibliet u dana għandu xtaqsam ma' nis numru tnejn ta' direttiva tal-valutazzjoni ta' impatt ambientali kif ukoll il-direttiva tal-istrateġija ambientali wkoll tista' tapplika tas-sena 2000 u wieħed Dawn huma eh, situazzjonijiet fejn il-konsegwenzi ambientali ġu valutati f'dawn il-proġetti u f'termini ta' dawn id-direttivi għandna wkoll kol eh, direttivi li ħarsu in-natura, direttiva tal-safar, id-direttiva tal-habitat biex naraw jekk il-proġett ikkonċernat ikollu xi effett importanti jew eh, impatt partikolari fuq l-ambjent taż-żona. Min Minħabba il-tarif illi il-Kommissjoni eh, ġabret nistaw najdu illi il-pjan ġenerali għal zona urbana imur lura għal 2004 u dinja xaġa li għada fisse fl-2005 eh, rajna li kena revizjoni tal-pjanar urban regolament tal-pjanar urban, iżda dana kollu għadu maġiġ approvat, dan e, din iż-żona tqiset żona fejn kostruzzjonijiet urbani jistgħu jinbnew iżda dan huwa limitat għal faċilitajiet għat-turisti. Issa, dwar Natura 2000 u n-netwerk ta' Natura 2000 hawnhekk nixtaqt ngħid il-kwistjon il-, -kwistjon, il zona il-kwistjoni miex parti minn network iżda hemm tliet zoni importanti fil-viċin. Il-xmajjar al manza il huma xmajjar zar kostali li waslu għal mediterran u ma fiċin il-zona in kwistjoni, viċin il-network eh, Natura 2000 u dana skont il- il-fejm ta' 2006 u għanda u kol komunità oħra li importanti ħafna Puntas de Banjos u dana u kol kien parti mill netwerk sa' mill-2008 kif ta' fu il-Natura 2000 konkretament issa ġiet aċċettata iżda Komissjoni għadet taħdem għal sati membri sabiex dana kollu jitwetta f'żoni marittimi wkoll u bekk naraw illi iħ il-bahar illi jinsabu fejn il-post in kwistjoni tqis bħala zona importanti minkejja dana kollu. E, zona innifisa mhijiex parti minn netwerk e, Natura 2000. Iżda hemm entitajt u assoċjazzjonijiet illi jixtiequ li din iż-żona tiġi inkluża fin-netwerk. Issa, dwar il-proġett innifsu, skont it-tarif li aħna għanna, dan il-proġett għadu ma ġiex approvat. Ijat eh, f-situazzjoni ta' posponiment u minħabba il-kontest politiku fl-autorita' lokali konċernata. Biex nikkonkludi, il-Kummissjoni għada ma waslitx għal opinjoni definittiva dwar il-kas, għadna kif irġevejna informazzjoni addizzjonali mill autoritajt Spanjoli involuti sabiex jarfuna dwar is-sitwazzjoni tal-proġett għaliex għadni kif fattilkom illi il-proġett għadu ma approvat iżda lanqas ma rifjutat u mbagħad eh, għandna tarif ukoll biex jgħidilna illi il-miżuri ambjentali li jaqaw taħt liġi ambientali se jiġu applikati kif ukoll l-awtoritajiet Spanjoli eh, xtaqgħu tarif dwar kemm għandhom jagħtu ħarsien il din iż-żona. Dik hija s-sitwazzjoni tal-petizzjoni hekk kif grazzi. No, simplemente agradecer la información y por lo tanto en función de lo que ha... Y basta, iva, xtaq ringrazio la kommissjoni għal din l-informazzjoni rikmanda dak li għalet il-Kommissjoni li l-petizzjoni tibqa' miftuħa. Mrs. Oaken, you wanted to... Signora Oaken, tixtieq titkellem? Dik Jien u koll nishtiq ngħid grazzi tal-informazzjoni mill-Kummissjoni u nixtieq ngħid l-importanti li l-Kummissjoni kollha stampa ġenerali. Jiena membru mill-każijiet ċivili fi Spanja, u nafu li din hija liġi nazzjonali, liġi reġjonali, liġi lokali, ħafna drabi ma kunax nafu x'inhi, iżda ħafna drabi smajna li jekk mhix taħt liġi nazzjonali l regoli tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx. Jiena kont flaqa speċjali f'Madrid u hekk kienu jgħidulna. U għalhekk irridu toqogħdu attenti ħafna tassew li nirrispettaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea u li jkollna twettiq konsistenti tan-networks tan-natura 2000. Sabiex bekk ikun nistgħu nevitaw li jkun hemm min qarraqbina. Kun diqaj li jekk ikollok xi kosta sabiħa mill-ftit li fadal u mbagħad timbena lukanda. Jider li Spanja jistaw jamlu li jridu, jamlu li jridu biex ikun jistaw irdu eh, natura ta' Spanja, miex kompetu tagħna ma dan kollu li nħarsu Spanja minn Spanja stess, kien komment personali, iżda rridu nkunu ċerti il-koll li l-liġi tal-Unjoni Ewropea titħares u nkunu konformi magħha. Grazzi, tajt il-President. Grazzi l-Signora Oken, il-kellim bil-mikrofonu. Tajja pwist. Votamo sabor ena? Tajja, tajt il-President, mena, fil-rigward eh, diga fuq xmara sabor, din ħatkun l-ewwel petizzjoni fuq dan il-punt, un mbagħad it-tieni petizzjoni dan il-punt huwa dwar l-impjant idroelettriku li hemm ipproġettat. Jek jogħġbok. Grazzi, Signora President. Il-Kummissjoni indirizzat bosta komunikazzjonijiet fuq id-diga ta' Sabor dan il-Kumitat u nixtieq nifoka fuq punti ewlenin. Kwistjoni ewlenija servizzi tal-Kummissjoni llum hija segwitu tal-miżuri ta' kumpens li qegħdin jiddaħlu fis seħħ mill-awtoritajiet ta' Portugal. Informazzjoni importanti għal dan il-Kumitat hija li l-kostruzzjoni ta' din id-diga qed titmexxa minn kummissjoni li tikkumpanja dan il-proġett u dan tinvolvi servizzi ambientali, l-awtoritajiet lokali, xjentisti u anki l-NGOs għalhekk il potizzjonant huwa involut u informat fuq dan il-proċess kollu. U anke fuq kif qed jiżvolġi l-proġett. Is-servizzi tal-Kummissjoni tisegwu mill-qrib dan il-proċess, kuntatti regolari mal-petizzjonant u għandna wkoll aċċess għal pjattaforma ta' dokumenti ta' din il-Kummissjoni u darbtej fis-sena nirċievu rapport sħiħ fuq il-miżuri li qed ikun hemm fis-seħħ. Tistaw tiftakru li fil-bidunet il-Kummissjoni ma kienx sodisfatta mill-pakket ta' miżuri kompensatori li kienu proposti mill min kienet jipproponi l-proġett u aħna indikajna x'kienu n naqasijiet u xtaqna li jsir fuq valuri speċifiċi ambientali u anke dan il-pakket ta' miżuri kompensatorji ġi imħejja aħjar intemm sa dan it-tant u issa qed nagħmlu monitoraġġ ta' dan bħalissa. Kenna laqa mas nar 28 u 29 ta' marzu mal-awtoritajiet Portugiżi fuq din il-kwistjoni u ħarrafni fuq il-mizuri kompensatori. Hemm ħafna skemi involuti u anke fir-rigward il- miżuri kompensatorji fejn jidħlu anke fuq żona zona ta' mija ta' perimetru ta' 140 km madwar is-sit. Il-miżuri kompensatorji ma setgħux jiġu implementati fih dan il-proġett iżda anke fuq il-level reġjonali. Dan is sar kien hemm xi dowmin fl-implementazzjoni għaliex hija proċess kompless ħafna iżda ħadna nota wkoll li Din il-Kummissjoni li semmejt kienet għattaqdi ir rwol tagħha u kienu qed jagħmlu proċessi kollha u jitolbu l-aġġustamenti meħtieġa u għalhekk kien hemm xi dowmin. Kwistjoni importanti għall-Kummissjoni wkoll hija li jridu niżguraw li l-miżuri kompensatorji jridu jiġu implementati bisħieħ qabel ma jkun hemm il-ġibjun tal-diga li jintalab l-ilma u dan qabel it-tmim tal-2013. Sa dak iż-żmien ħanamlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni ma nafx jekk ser ikonna informazzjoni relevanti għal kumitat tagħkom qabel imbagħad ma kun nistgħu nverifikaw l-implementazzjoni tal-miżuri qabel l-2000 it-tmim tal-2013. Grazzi. Eh, Muchas gracias, Presidenta. Señora Auken, los españoles. Grazie, signora Presidente. Signora Auken. Nishtiq ngħid li f'Ispanja aħna nħarsu zoni naturali skont il leġizlazzjoni li kunem. Per eżempju, hemm liġi fuq il-kosta li tara li ma jkunx hemm kostruzzjoni tal- bini f'dawn il-żoni jew inkella żoni rip il-kosta. Dawn huma regoli li huma konformi ma' dak li għajdu l-aktar organizzazzjonijiet importanti u internazzjonali madwar id-dinja. Aħna nħarsu l-biodiversità, l-risorsi naturali, eccetera. U namlu l mutana biex namluħ. Iżda l-Kummissjoni qalet li memx, mem lebda violazzjoni tal-liġi Ewropea u għalhekk m'għandniex nibqa' nżommu l-petizzjonijiet miftuħa. Dan il-kumitat għalhekk irid jagħti lejn il-petizzjonijiet miċ-ċittadini tagħna U għalhekk hemm suġġeriment li għal dawk il-punti fejn hemm tkasbir tal-liġi tal-Unjoni Ewropea mhix kompetenza tal-kumitat li tiqbażhom dawn il-petizzjonijiet miftuħa. Is-sistema legali Spanjola hija konformi ma' l-standards u r-rekwiżiti kollha tal-Unjoni Ewropea u hemmhekk għandna niddeċidu dawn il-kwistjonijiet u mhux weħdan dan il-kumitat. U dan ifisser li il-kumitat ma jibqax ikun strument fidejn id-demagoġija ċara kristalli qed naraw bħalissa. ċittadini qed jibnu b'mod illegali f'żoni protetti mbagħad jiġu hawnhekk jilmentaw dwar il-leġiżlazzjoni Spanjoli Spanjola minkejja li hija konformi mal unjoni Ewropea dik hija sitwazzjoni. U naħseb li smajna bosta drabi li l-Kummissjoni qalet li din ma kellha xejn xtaqsam mal-Komunità Ewropea. dan qed iseħħ bħalma jista' jseħ kull imkien fl-Unjoni Ewropea l-espropjazzjoni u eh, l-binjera jiġi mwaqqa. Aħna konformi mal-liġi tal-biodiversità, mal-spazji naturali, eccetera, fi Spanja. Spanja u l-biodiversità tiġi mħarsa biss leġizlazzjoni Spanjola u hija waħda mill-iktar leġiżlazzjoni avvenzata fid-dinja meta nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-ambjent. Il-menti li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' ksur tal-liġi komunitarja għandhom jiġu trattati fil-qrati u hemmhekk qed jiġu trattati. Grazzi. Eh, eh, eh, please. Ikkjużobkom, tajta President. Jaħasra li ma konċawn hawn qabel għaliex fuq hekk konna nitkellmu għal żmien twil fil-fatt, kważi sija, siħa. Permettili nispjegalek u rizna ċertu deċiżjonijiet li ħajt jieħdu mill-koordinaturi. U għalhekk napprezza jekk tistax tibat dokument li kun jista' jgħinha, grazzi. pardon? Skużani, għet il-President. Dwar il-kas li għed nitkellmu fuq issa. Tlabtek dokumenti, no? ħat ma titlob għal-kelma li fil-Kommissjoni mela l petizjoni għet nżam miftuħa. I was, I, I thought we were... Signora Hawken, naħseb li kon, jihseb li kon għet nitkellmu dwar il-kas tal-Portugal. Le? u għalhekk għandi xi kumment fuq il-każ tal-Portugal. Kumment malajr malajr li kummissjoni Nirringrazzjahom għall-preżentazzjoni tagħhom nixtieq ngħid li nafu ġara hemmhekk u nafu wkoll kif il-mexxej biex najdu għek il-Kummissjoni ndaħal f'dan il-każ. U għadin ħarsu mill-qrib ħafna ħafna din il-kwistjoni. Naprezzaw li qed niksbu l-informazzjoni iżda mhux se ninsew li din hija waħda mid-dmirijiet tagħkom u żgur mhux se tintesa għax nafu x'inhu għaddej. Issa, nadu l-punt li mis ta' Chris Andrews mill-Irlanda dwar inċeneratur tal-iskart pjanat li jisir fuq il-penizola ta' Poolbeck fil-bajja ta' Dublin ta' Dublin u l-petizzjoni mresqa Mr. Damien Cassidy Irlandiż ukoll fissem il-Belt Irlandiża Ringsend u anke il-Grupp Ambientali Sandemount dwar ksur tal-leżlazzjoni tal-Komunità Ewropea b'konnessjoni ma' l-iżviluppi fil-bajja ta' Dublin, fil-port ta' Dublin f'Pulbeg, f'Ringsend u f'Northwall. Dik Grazzi, President. Għall-ewwel petizzjoni Kien hemm ħafna komunikazzjonijiet diġà mal-Kumitat u l-kwistjoni qed nitkellmu dwarha hija l-permess ta' pjanar għal bosta żviluppi fil-bajja ta' Dublin u fil-port ta' Dublin u il-Kummissjoni hija kritika ħafna dan il-proċess kollu. Malajr malajr biex ngħidilkom kif imxejna sal-lum, il-Kummissjoni investigat il-kwistjonijiet li qajjem il-petizzjonant permezz tal-proċess pilota tal-Unjoni Ewropea wara l tarfiri u l-informazzjoni rċevejna mill-autoritajiet irlandiżi konkludejna li ma rajna l-ebda ksur tal-liġi komunitarja. Madana kollu kena tħassib fir rigward tal-leġizlazzjoni li permezz tagħha nħareġ il-permess. Il-problema kienet li kellna żewġ proċessi ta' taħid ta' deċiżjonijiet, waħda għall-approvazzjoni u l-oħra biex niżguraw li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt ambjentali li jittieħed wara kollox. Dan wassal biex il-Kummissjoni tressa l-Irlanda l-qorti fuq din il-leġiżlazzjoni u dan il-każ ċe 50 tal-2009 u aħna ħabbarna fil-komunikazzjoni aħarija l-Kumitat li din dependenti pendenti Il-qorti sanna sentenza mill-qorti mit-3 ta' Marzu u l qorti appellat mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni u għalet li din it-tip ta' taħit ta' deċiżjonijiet maqsuma hija ksur ta' direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u dan ifisser li l-leġiżlazzjoni li permezz tagħha innatat il-permess u l-approvazzjoni tittinbidel u għalhekk l-għan tal-Kummissjoni hija li jkollna tibdil fil-leġiżlazzjoni u qed naħdmu sma issa mal-awtoritajiet Irlandiżi biex din immexxu għal qudiem. Dan huwa każ li m'għandux jaqsam mal-approvazzjoni li ngħatat brabta partikolari ma' poolbag u l-inċineratur hemmhekk. U issa ngħaddi għattini petizzjoni. Hija simili ħafna iżda tiffoka mo' speċifiku fuq l-inċineratur f'poolbag il-kwistjonijiet huma simili, mod ġenerali, u kien hemm ukoll komunikazzjonijiet qabel mill-Kummissjoni l-unika kwistjoni addizzjonali li tqajmet hawnhekk kienet l-aċċess għall ġustizzja. Mod partikolari l-petizzjonat kellu tħassib dwar il-fatt li l-informazzjoni pratika ma kienx attenata lill pubbliku Dak li biex jaqsam il-possibilità li tikkonfronta jitmur kontrija jew inkella b'revizjoni ġudizzjarja, ġifiri direttiva 2003-35 ma kienieċi rispettata. Il-Kummissjoni resqed dan il-kas mal-Gvern Irlandiż u l-ICJ zammet mal pożizzjoni tal-Kummissjoni ta' C47 tal-2007 u għalek fi rigward l-ġurnar nista' ngħidilkom li fis-sajf tal-2010 l-Irlanda adottat leġiżlazzjoni ġdida intimponi rekwizit apposta li kunem informazzjoni provduta l-pubbliku, informazzjoni pratika fir rigward id-deċiżjonijiet li jittieħdu skont ma nifmu aħna, speċjalment il-bord ta' appelli għall pnr fl-Irlanda li huwa li l-entità ewlenija qed ħares ir-reviżjonijiet ta' teħid id-deċiżjonijiet. U għalhekk mill partitana tagħna għalaqna l-ksur għall-aċċess ta' ġustizzja u frabta mal kwistjonijiet oħra li tqajmu f'dan il-każ aħna għadna ma sibna l-ebda ksur fir-regoli marbuta mal-inċererazzjoni jew il-ħruġ ta' permessi. Dak kollox għalissa, grazzi. Thank you very much. Uh, do you suggest we Grazzi. Qed tissuġġerixxu li nagħlqu dan il kas allura? Għalet titlaq. ok. Any e, e Ok, tepwis, mela, hemm xi rimarki għal dawn iż-żewġ petizzjonijiet fuq Dublin? Nistgħu nagħlquhom? Tajjeb wis. U l-aħħar punt hija l petizjoni mis senjur eh, Angeliki Karukupo mill-Greċja fisem il-19 l-Assoċjazzjoni Griega għal benessri tal-annimali dwar ċirkulari tal-autoritajiet Grigi dwar il trasport ta' tates jiġġerrow u nuqqas ta' konformità ma' leġizlazzjoni applikabli fl-Unjoni Ewropea f'din iż-żona. Sur Fusel, fissem il-Kommissjoni, jek jozbuħ. Uh, ah, Good afternoon, Madam Chair, Thank ladies you. and gentlemen. Compliment tal-ġurnata tajba jina sur Fuzel naħdem Diġi Sanko din il-petizzjoni titratta eh, mill-attività li jagħmlu ċertu għaddiet biex jerġgħu jagħtu ken lil eh, klip uqtates qed nitkellmu fuq ukoll cross border għandna minn banda il-liġi nazzjonali dwar iż-żamma tal-annimali, u mbagħad mill-banda l-oħra għandna il-moviment ċaqli eh, cross-border ġostat membru ieħor għandna hawnhekk armonizzazzjoni kompluta skont il-regolament 998 inkwantu għall-identifikazzjoni tal-annimali ikollok transponder um, u passaport għall-annimale. Meta ġifiri dawn jittieħdu minn stat membru għall-liħor meta ikunu edin jivvjaġġaw jew ma' min u sidhom jom kellem ma' persuna li tuħsibhom. F'dan l-ment għanna żewġ fatturi l-ewwel net li jkun hemm eh, microchips li huma uniċi għanna l-ISO tal-kodiċi tal-pajis ġifiri il-mod ta' xnużaw għal-Greċja, għal-ISO code, terminologija għal-Greċja, ma' ovvjament ma jistax ikun uniċi għax il-klip setaw jew il tate setaw diġa kienu marru f'pajjiżi oħra qabel ittieħdu il-Greċja. Għalhekk il-microchip tara li l-annimal jaqbel ma l-informazzjoni li nsibu fuq il-passaport li kollu, specialment għal tilqim eh, li tant u importanti u koll il-imħabba il-saħħa tal-bniedem, mart klimiħor. Li jistaw ġorru daw l-annimali kienem punt ieħor inkwantu għan numru ta' annimali li jinżammu bħala pets hemm il-liġi griga li trestringi l-fat kemm wieħed jista' jkollu annimali ġoddar, imma dan ma joħroġ bħala tali fil-liġi Ewropea. Hemm limitazzjoni mbagħad fuq il- kontrolli hemm eh, limitu hemm numru ta' jekk ikollok iktar minn ħames annimali il-moviment mhux kummerċjali skont din dan ir-regolament 998 Eh, ma jitkellimx dwar permanenza jonkella jekk jirġax lura l-annimal. Eh, l-annimal jimxi għax il-sidu jimxi minn pajjiż liħor dan huwa il-pattern. Ġifiri, mux meta wieħed jieħu annimal eh, f'pajjiż oħra imħab biex għax dan qed jieħu sem f'xi kompetizzjoni. Ġifiri, qegħdin nitkellmu fuq il-movimenti res tal-persuni u l-annimal li jmur ma' sidu. U fuq dan m'għandniex regolamenti. Ovvjament m'għandux jiġi mibjuħ eh, ġifir ma jkunx hemm attività kommerċjali marbuta ma mal-fatt li dan l-annimal ikun qed imur minn pajjiż għal ieħor. Daw kienu l-kummenti minn tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni. Grazzi, Signora President. Sekretarjat qed jgħidli li il e, petizzjonant jixtieq jiġi jitkellem magħna imma il-persuna qiegħda tiġbor e, iktar informazzjoni, iktar dokumenti għalhekk nistgħu nżommu il-petizzjoni miftuħa biex niżguraw il-proċedura li ssir kif suppost u l petizzjoni ikun magħna. Grazzi. Issa Iva. Għandkom xi suġġerimenti dwar dawk il-petizzjonijiet li edna li ħanal uwom għandhom jibqgħu miftuħin? yeah? is, uh, is downstairs. But deliver to oh. what, can we do? What can we do? we can Ah, there is a... Now, um, problem because... Għanna problema x'min lider li petizjonant kien prezenti imma ħadd ma qallu biex jidħol fl-awla, fil-kamra. Ġim mistieden imma ma kienx jaffej imur. Ħadd ma qallu Ele, eh, anzi, ma kienx qalinna li ġej u issa qiegħed isfel. Din hija fuq il-petizzjoni ta' Dublin l-insineratur. Il-petizzjoni ta' qabel li għadna kem kellimna s-sala, għadna kem ġifiri jekk il-persuna edha tant viċin nejdila titħol? Tlet minuti ejjan tuħċans. Oh, so, all uh, all uh, petitions. Tajjeb, mela l petizjonijiet tal-ben nistaw nal-qom? Le. Għanna zoċ tal-bit għas 27. Eh, Eh, l-petizzjoni numru 3 u design Da ġeja u li? Where from? Because if he's coming from This will take five minutes for sure. Jena naħseb rridu nistennaw xi ħames minuti qabel da jitfaċċa. Αυτό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 he going to give us? Uh, good morning, Mr. Cassidy. We... Sur Cassidy, aħna għadna smajna li inti konta, ħat ma li inti ġejt, mod formali. ħat ma li kon se tiġi, eh, meta konna se diskutu il-petizjoni tijak. Il-problema, hija li kas qnieħ. Kortilu. Imma naħsibna li tkun ħaġa xirqa li għall-inqas nisimawk, nisimaw xandek xtejt, peress li għattiġi apposta. Ntuk iċ-ċans, jekk għandek argumenti ġodda jew evidenza provi ġrida. nistaw nerġaw niftħu l-kas ġifri niftħu l-petizjoni tijak, nerġaw niftħuwa. Skont ġifiri kif, skont xandek xtejdinna inti, ġifri jek joġbok. Aħna, illa għatana diġa spiċċat. Normalment. Għandi xi dokumenti, Signora President, għalik Kif irrit nindirizza? Jekk tistgħu tgħid tej fuq il-każ, Sinjura President, jiena qed ngħaddilek tliet dokumenti. Għandek il-master plan mill-awtorità ta' Dublin għad-żona tagħna, ġifri l-pool bag, peninsula, eh, peninsula ta' bellezza naturali